Uh, ladies and gentlemen, if you could... Signori, jek jġabkom sibu postkom biex nkunu nistaw nibidew xogħol t'ona tal-lum. Jiena qed nieħu post il-President li ma setax ikun fostna llum. Għandi qatt ta' punti li xtaqt inres ilkom kieġobkom. L-ewwel net brabta ma l-adozzjoni tal-aġenda tagħna qabel ma nitlob li jkun hemm approvazzjoni formali hemm xi bidliet żgħar għalli timetable tana Għenet punt numru 3 fuq iġrida kontra l-frodi għall-interessi finanzjari tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali din il ser nibdew niddiskutuha fil-11. U Mux 8 minuti ilu bidla li probabilment ma l-ewel indunajtu bija. Put numru 4, il-salvagwardi proċedurali għat-tfal li huma suspettati u kozati proċedimenti kriminali. Put numru 5, kondizjonijiet ta' tħul u residenza ta' ċittadini ta' pajizi terzi għal-anijiet ta' riċerka, studi, skambi ta' studenti taħriċ u imħallas u mux imħallas u l-opering u servizz volontarju ħankunu u l-prezentazzjoni tal-adatwali ta' negozjati ta' trilogu kollu rridu posponu l-lum. Spot numru 10, l-emenda, bosta l-emenda numru 5 għal Baġi Ġenerali 2015, reazzjoni għal pressjonijiet migratorju, kollek l-għana posponua. Punt numru 7 fuq l-autorizzazzjoni tal-Istati membri biex nirratifikaw il-protokoll tal-2014 għal mm, konvenzjoni tal-ILO eh, dak li xaqsam mal eh, kooperazzjoni ġudizzjarja f'kwistjonijiet kriminali dawn ħajibda fit-3 u nofs u l-afsinar mhux fl-erba' Punt ġdid, wieħed, rapport Aġenzija ta' Drittijiet tal-Fundamentali fuq il-sfruttament ta' xogħol gravi fl-Unjoni Ewropea. Ħajibda ukoll fl-erba. 11.2 e, mistoqsija għal tweġiba bil-miktub bil-Kommissjoni fuq identifikazzjoni tneħħija tal-materjal estremist fuq l-internet pala ġlida komitala fuq l-internet dan ħajseħ fl-erba u nofs illum diskussjoni. U Jekk ma tkun oġġezzjonijiet għalhekk nixtieq nadotta l-aġenda hekk kif ġiet modifikata. Tistgħu taqblu? Iva, tajja wis, mela għandi għatta punti ta' informazzjoni għalikom l-ewwel net jiena qed ninforma l-kollegi li l-interpretazzjoni dal-għodu Dani, Sladvjan, Kroat u l-Galliku sfortunatament mhuwiex disponibbli nitama li mhuwiex wis ta' inkonvenjenza għal membri tagħna. It-tieni ħaġa il-appoċ tar rakkomandazzjonijiet taħt regola 205 l-għonet nominazzjoni tal-rapporter għall-opinjoni Is-Sur Peter Niedermuller tal-SND fuq abbozz emenda numru 5 għal budget ġenerali tal-2015 dan il komitat Ewlieni tiegħu għal budgets ovvjament. Din isem opinjoni Issa, l-arranġamenti ta' ħidma, l-adozzjoni l mozzjoni e rezoluzzjoni tal libe fuq l-Aġenda Ewropea fuq is-sikurtà. Il-koordinaturi qablu illi konna l-skadenza stretta u l-nużaw biss l-Ingliż pala lingwa u ħanħanmu fuq livell tekniku sabiex nkunu nistaw nilħu kompromessi. It-tieni ħaġa, kalendarju proċedura għal opinjoni tal-libe fuq il-budget tal-2016. Il-koordinaturi ftemu fuq il-fissar tal-iskadenza ġessi tal-emendi fil-25 ta' wissu fis-6 u li jaħdmu biss bl-Ingliż deċiżjonijiet tal-rati fuq qatti ta' tilet pilastru, ex tilet pilastru, kazijiet C317-13, C679-13 u C540-13 hemm segwitu ta' dan. Ċer ser jikteb li kummissjoni biex jitlob li kunem hemm preżentazzjoni tal-programm ta' ħidma biex jilliżbonizzaw dawn l-ex eh, miżuri taħt it-tielet pilastru li kienu taħt it tilet pilastru. Issa, il-liġi ċivili fuq il-robotics, il-koordinaturi ħassew li bendu jkun reprezentat dak il-grupp ta' ħidma, iċ-ċer se jikteb li ċerta ġuri, u proposti fuq il-praktikalitajiet ser jiġu diskussi flaqa jmiss. U rrit notifikakom għol fuq laqa toħrajn ħajkonna flibe koordinaturi ftemu li jitolbu il- ħinijiet li ġejjin. Nar il-ħamis l-4 ta' ġunju wara l-afsinar, nar it-tnejn ta' ġunju fi Strasburgu. Għanna ħin hawnhekk? So ma nistoltu isu lej fil-axija kmieni għax is-seba. Umbat il-ħamis 25 ta' ġunju wara nofsinhar. Issa naddu minnu fiħa l-mozzjoni ta' rezoluzzjoni taħt regola 133 il-regola ta' proċedura kornaturi rekomendaw il mozzjonijiet għal rezoluzzjonijiet ma jeħtiġux follow-up. Dawn huma daw li ġejjin. L-ewwel netta sur Patricello fuq l-intejbu regolamentazzjoni 604 u kol minnaħat ta' sur Patricello fuq addizzjonijiet internazzjonali Umbat fuq il-frodi internazjonali finanzjament ta' terrorizmu islamiku ta' Nervoli Salvini u Bizzotto, fuq il-sekurta fuq l-internet, Nervoli Caputo, fuq il-text u data mining u l-copyright, u Nervoli Caputo, fuq il-svilup ta' sekurta fuq l-internet l-Unjoni Ewropea, Onorevoli Patricello, fuq applikazzjonijiet tal-azil politiku fl-Italja, ksur ta' regoli tal-Unjoni Ewropea u regolamenti bal-Greċja, Bulgarija u l-Ungarija, Onorevoli Bizzotto, fuq traffikari legali illegali tal-organi mill-Afrika, bizzotto, fuq li health, Oliver Patricello, fuq id nuqqas ta' definizzjoni komuni ta' terrorizmu fi stati membri, Patricello, il ġida kontra il ġida fuq l-internet, il kriminal fuq l-internet, skużawni, Patricello, kornament ta' avvenimenti internazzjonali Patricello 040 bat fuq iżvilupp ta' miżuri għall għajnuna integrati għal persuni anzjani li mhumiex autosuffiċjenti Patricello u fuq sospensjoni tal-ftajim ta' Schengen. Onorevoli Arnato. Petizzjonijiet ta' twitni sitta? Kornaturi rekomendaw li l-petizzjoni li jmiss ma jħtieġ follow-up Petizjoni 1073 Missur Perez fuq l-titjib ta' drittijiet tal-bniedem u rispetta dan fl-Ewropa. Koordinaturi qablu li għajbatu opinjoni f'forma ta' itra fuq petizzjoni 0623 permezz ta' Sven Muller minn fuq il-nizati ta' applikazzjoni tal-viza ta' Stati Uniti, dawn kien ħajbatuh li kumitat tal-petizzjonijiet u dan l-abbozz tal-ittra se jitqassam il-koordinaturi. Issa naf għalfejn ċertani dan ix-xogħol tal-ħodu. Il-petix il-komitat jappoġġa dan ir-rekomandazzjonijiet taħt regoli 205. Ehm, Jekk ma nisma' xej baqgħet nassumi li kulħadd kontent immens b'dawn f'parit kolla kollha li kifet. Jew tkellmu issa, jew inkella zommu fonkom siket darba l dejjem palma naħseb xi darba xi ħadd qal lil mara tiegħi. Mela, Natan ċanna ħin għal kellim tana għax is-sur Turk jitlaq minna u kwarta 20 minut oħra. Allura għana minnu fiħa situazzjoni fil-Mediterranu ġieda għal approċċ holistiku għal migrazzjoni. Nasab is-sinjor Mezzola qiegħda hawnhekk fis-sala u x'hekk pala korrapporter naħseb illi il-korrapporter tagħna wkoll Sinjor Kiengi għadha ma dixmana. Jiena li nitlob kif permettu li sinjur għamet Sala ija li peress li għandna xi persuni li qed iridu jitkellmu wkoll fuq il-suġġett. Inti lesta illi tippermetti li ju jagħmel prezentazzjoni qabel ma jkollok l-opportunità li titkellem naf li naqra il-sistema naqra stramba fara proċedura, mux ta' soltu ma jek tista taqbel eh, ta' minna pjaċira, lix eh, għanna fosna zewċ kellima U ħanistana biex nintroduċi tlet kellima, mbagħad nintroduċi l-oħrajn jekk ma jimpurtax u dimma bħal-ewwel mela, net. Tassew kontent li s-sur Volkaterk jgħat fosna tal-Assistant Commissioner tal-UNHCR għal-protezzjoni u ħajamlina prezentazzjoni brabta ma dan il-punt fuq l-agenda u kifet ma tantx għandu wis ċans ġifiri ħanaraw mbagħad jekk wara jkun hemm naqra mistoqsijiet Umbat, għad eh, ningrazzjak eh, sena mezzola tal-dil-konċezzjoni li tajtna biex jkun jista' jagħmel il-preżentazzjoni fuq dan is-suġġett qabel kollox. Mena. Grazzi ta' sew soċer jina ta' sew skużani jina naf li suppost taqbatu tibda prezentazzjoni b'apologija tal-li ma nistax ninaqat ma'kom dan is-sessjoni tant importanti partikolari għalix irrit nattendi avvenimenti ħorli beħwet wieħor konness jitnedija tal-pjan ta' umanitarju għal azzjoni eh, fl-Iraq illi sesseħ eh, fil-fatt ġabdit l-avvenimenti ġabdita Nishtiqna għal net ingressi dal-komitat minn qalbi ta' xogħol kollu li għamiltu fuq l-azil, l-immigrazzjoni, pala il-rabta b'mod partikolari u kolla situazzjoni li jem fil-Mediterran, kif tafu? mill lat tal-UNHCR, aħna konna qegħdin insegu avvenimenti mod attiv, iżda wkoll fuq livell operattiv fiħdan il-kontest tal-Mediterran, mm, mod partikolari il-twassil bil-wasla mill-baħar li aħna rajna dawn l-aħħar snin fejn il-numri telaw mod sinifikanti xib 89.000 elf persuna li waslet minkejja l-fatt li nafu li da mhux neċessarjament istaġun, speċjalment fil-bidu tas-sena fejn is-soltu in-nies jivvjaġġaw u li jivvjaġġaw dawn il-dajjes li vera ma jistax tafda fuqhom mhux um, biss da mhux biss ovvjament kontest li rajna fil-Mediterran aħna kif fatna kif ġejna minn laqa reġjonali f'Bangkok kif fuq dak il-kontest ukoll tal-Baja ta' Bengal ukoll hemmhekk hemm żviluppi simili għaddejjin speċjalment ta' gruppi mħallat ta' nies. Il-informazzjoni li aħna rajna dan l-aħħar hija għal-fatt li l greċi mod partikolari qed tiġi mill-quta bħalissa ma rajniex daqshekk nies eh, li waslu fil-Greċja għak kif rajnihom issa eh, bħalissa, speċjalment bejn Greċja u t-Turkija, u jekk inti tħares statistika u joħroġ ċar li mod partikolari meta niġu għal-Greċja, l-biċċa kbira ta' persuni li jaslu huma rifuġati, ħafna minnhom huma Sirjani, xieħut minnum minnhom huma mill-Iraq ukoll Għalek l-appell tal ira huwa importanti ħafna. Għandek ħafna nies ukoll mill-Eritrea u s-Somalia wkoll. Ġifi dak li qegħdin naraw hija li l-influssi qegħdin jinbidlu l-iftaq tar-rotot. U dan Ifisser illi irrid ikun hemm ħafna miżuri ta' solidarità ma' daw il-pajjiżi li l-iktar tiġu mill-quta. U f'dal-każ l-Italja, Greċja, imma wkoll Malta u xi pajjiżi oħrajn. Għalfejn aħna qed naraw dan il-fenomenu qed jiġri dan il-punt partikolari. Ma ta' fatturi li huma valuti hawnhekk l-ewwel net aħna rajna dawn l-aħħar snin għat ta' situazzjonijiet ta' konflitt illi għadhom mhux tolvuti. imma għat ta' wkoll situazzjonijiet illi rajna għom jirreġaw nibtu, per eżempju, fil-Libja, li għas situazzjoni illi liktar tħassibna fuq ħafna lati Dan ifisser ovvjament illi bħala riżultat ta' dan il-Libja nifisha mhijiex pożizzjoni illi taħu tieħu ċertu miżuri importanti tant kontrolli tal frontiri mtejba immanki il-azzjoni għall influssi migratorju u kol mill-lat migratorju ta' kooperazzjoni, specialment mal-UNHCR, eh, minħabba u kol il-fat li l-ambjent huwa mux qed jaħdem sew, mux qed jiffunzjana sew, imma u koll edin naraw li Sirja il-konflitt emmek ifisser li bosta persuni għadhom edin jaharbu mis situazzjoni għaddin diġa fil-ħames sena tal-gwerra ġifiri il-gwerra għada d-dejja u hemm ċertu sens ta' nuqqas ta' tama, ta' telf ta' tama li edha edha tinfirex. Għandek eh, xkwazi 2 miljon rifugġat fil-pajizi fil-pajizi ġirin, fil-ġordan 600.000, fil-Turkija 1.7 miljon, iġifiri b'dawn iċifri eh, ta' barra minnaw eh, ta' dawn il-persuni li għedin jaharbu mis sirja minħabba li l-konflitt għadu għaddej minħabba li nisum ma kolla sfollati huwa ċar illi ħafna nis ħajt il-fottama u ħajqtaw isom u ħajjaraw kif ħajamlu biex jaharbu jħarġu minn dik is-sitwazzjoni ovvjament dan huwa għasa illi jeħtieġ il-tensjoni tagħna. Miżura waħda li irrid nifoka fuqha li ma nistgħux indirizzawha b'mod iżolat minn miżuri oħrajn huma li aħna nilqgħu il-diskussjoni li għaddejja prabta mal-aġenda ta' migrazzjoni Ewropea hemm għadta elementi importanti li jina ġaħna napoġaw bisieħ minħabba l-esperienza globali tagħna, mod partikolari il-miżuri bejn l-Unjoni Ewropea ta' solidarjetà proposta ta' relokazzjoni li l-Kommissjoni għadha kif ħarġet brabta baxi 40,000 ruħ Eh, ferba pajjiżi li huma l-iktar affettwati pal Greċja u l-Italja nħossu illi eh, dan huwa senjal ċar ta' solidarjetà lej pajjiżi li huma affettwati waqt li aħna naċċertaw illi hemm ovvjament il-responsabilità li tintrefa' fej għandha tintrefa. Proposta oħra tal-Kommissjoni li għamluha disponibbli ġimgħa li għaddiet hija fuq ir-resettlement, ir-resistemizzazzjoni u ovvjament il-diskussjoni hija fuq l-alternattivi legali oħrajn. Ovvjament mill-perspettiva tal-UNHCR PR peress li aħna qegħdin involuti ħafna fir-resettlement u dawn l-aħħar snin pereżempju s-sena l-oħra kien hemm xi 80,000 tluq ta' resettlement li aħna rajna. L-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biss aċċettaw xi 8,500 illi juri illi fil-verità fl-Ewropa aħna naħsbu illi ħafna iktar xogħol illi jagħtir isir. Il-proposta tal-Komissjoni ta' 20,000 eh, skużawni post ta' resettlement li hemm bżonn hija ħaġa li nilqaw imma meta naraw tiġijiet kbar li għandna minna ħatana ser ikun hemm bżonn urġenti illi nollu dawn in-numri u dawn iċ-ċifri Nafu li intom etħarsu lejna alternativi legali, aħna provdejna dokumenta żewġ paġni fuq l-alternativi legali għabbażi tal-esperjenza globali bil inħarsar snaw koll lejn il-prassi differenti madwar il-pajjiżi, madwar id-dinja, il u li ixtiqu li jihdana qasmulkom għaxġan ta' metaqsira tal-qasma fejn fil-fat l-alternativi legali jistaw ikunu effettivi pal muma per eżempju missjoni umanitarja aħna rajna u kol b'mod partikolari l-Ġermanja li jedwit għadin jimexxu bl-eżempju tagħhom dan il-qasam għedin naraw u kol għatta stati membri li għedin jaraw kif jistaw jaqdu dawn l-atturi privati, NGOs, Um, entitajiet oħrajn, uh, Facebook groups, affarijiet oħrajn biex naraw eżattament kif dawn jistgħu jsiru dawn il-soluzzjonijiet il-diskussjoni tal-viza umanitarji per eżempju li taħadmet il-Brazil eh, li kunem l-unifikazzjoni tal-familja li taħdem sistema aktar maħaffa u effiċenta. Iżda jkun importanti illi naraw li rifugġati li jkun għom ċertu ħiliet, speċjalment fost ir-rifugġati tas Sirja u l-Iraq, jekk forsi jkunu x'jistgħu wkoll igawdu mill mis miskemi ta' mobilità tax-xogħol billi ovvjament wieħed iqis il spon tagħhom ta' edukazzjoni wkoll u ta' protezzjoni u l-ditarrieta tal-settlement kun importanti ħafna li dak li jkun e ma jkunx għalfej li jaqsam il-bahar b'dan il-vjaġġi perikolużi u għalek aħna jina aħna nħossu illi għanna bżon l-appoċ tagħkom napprezzaw ħafna li jindom lesti li titlu fid-diskussjoni fuqhom dawn l-affarijiet u li jindom tridu u tgħinu mod partikolari għal dik il-kuntest tal-Afrika ta' fuq eh, tal-Bank Nofsani biex taraw li n-nies għandhom alternattivi għabbażi ta' ċertu parametri u ċertu kriterji naħseb illi tajja illi lini għafawnek, għalissa nigrazzjakom u id-dispeċini tassew eh, li ma stajċ nibqa iktar għawnek fostkom. Grazzi tassew ta' din il-prezentazzjoni. Naf li s-sur Turki li titlaq, naf li ġut minnkom għandkom xi mistoqsijiet li tixtiqu tamlulu. Nishtiq ngħid li jiena tassew grat il-kollega tas Sud Turk, is Gandler, ser tibqa' hawnhekk sabiex hi tkun tista' tieħu ċertu mistoqsijiet biex kunu tista' u tieħdu dawn imbagħad il-tweġibiet minn Un bat Imbagħad introduċi żewġ kelliema l-oħra wara li nkunu smajna mill eh, co porters. Unbat inkunu nistaw naqbdu triq normali ta' shadows u narru narru xinu ma' mistoqsijiet, fil jiġifieri dispeċini naf li naqra stramba l-bicċa imma eh, mistoqs soltu imma bekk inkunu nistaw induru il-kussjoniet kolla li għanna fil-ħin li għanna ċifir l-ewel net, grazzi. Sur naf li jinti ħajkollok tħallina, ħabba li għandek appuntamenti oħrajn imma grazzi tal-li konta unek posta tal-presentazzjoni. Mela, Morlu l-agenda din hija diskussjoni fil-Mediterran u ħtieċ għal approċċ holistiku tal-Unjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni l rapporters huma s Senjura Metzala u s-Sinjura Kiengi illi ser tingħaqad ma' meta tista' eh, għax qed qiegħda naqtar Aħna għedin nifuka fuq żewġ kwistjonijiet l-lum li huwa żvilupp tal-rotot sikuri u legali fl-Unjoni Ewropea, inkluż il-politika ta' resettlement tal-Unjoni Ewropea u il-politika ta' korrespondenti ta' integrazzjoni u koll implementazzjoni ta' CAS, inkluż il-ruwol tal-EASO Mela ħan introduċi l-kelima tagħna minn ftit ieħor, imma l-ewwa ħandu lej Sunira Mezzola biex pala eh, kora parter tkun tista' tina ftit introduzzjoni tagħha. And welcome to our distinguished guests for finding the time uh, to be with us here for this important discussion. Grazzi tal-li edin maħna l-lum il-kellima tagħna Naħseb dan ir-rapport ġanna nifmu aħjar l sfidi reali li jiproponilna dan id-dibattitu fuq l-immigrazzjoni. Dan huwa punt illi jiena ta' spess inqajmu għaliex aħna ħafna drabi nintilfu fl-istatistika meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni faċli wis kultant illi wieħed jisma' u meta l-interess tal-medja immur fuq xi ħaġa oħra, dawn it-traġedji ninsewom. Kull darba illi mutu in-nies fuq l-ixtut tagħna ninsew mbagħad xi darba nerġaw nisbħu u nerġaw nsibu il-katavri fil-bahar tagħna u aħna ta' dak it-tant ma nkunu għamminna ftit li xejn biex insolvu il-problema. Laqqas ma bess bdejna niffaċċaw ir-realtà li qegħdin ngħixu fiha llum għaliex il leġislazzjoni ma tistax tinħolloq fil-vojt u pala leġislaturi irridu nifmu għalfejn jaħarbu n-nies l-ostakoli jiffaċċaw u kif l-Unjoni Ewropea flimkien bħala istituzzjonijiet u stati membri jistaw jgħinu biex jindirizzawhom. Nafu illi jekk ma jkonniex approċċ holistiku u sħiħ illi kopri l-aspetti kollha tal-immigrazzjoni maħna se naslu mkien. Wieħed minn dawn l-aspetti huwa li naraw xrotot sikuri u legali huma disponibbli għal dak li għandhom bżonn il-protezzjoni u li nejnu n-nies qabel ma jaqgħu fidejn it-traffikanti jirgbu dajjes illi laqqas jifilħu jigalleġġaw u mbagħad jiffaċċaw il-perikli fuq l-ibħra tagħna kif smajna waqt l-aħħar seduta ta' dan il-proċess l-immigrazzjoni mhix problema li dridu nsolvuha imma realtà li rridu insibu tarfa aħna għanna bżon intejbu l-isforzi tagħna u dawk li għandhom bżon il-protezzjoni iridu jingħataw alternattiva sikura. Għandhom bżon alternattiva barra mill-alternattiva ta' traffikanti Kif kienet tajt il-Kommissarju Malmstrom, l-azil mandux ikun lotterija u kella raġun għanna bżon nappoġġaw it-tisħiħ tal-istrumenti legali għall-immigrazzjoni biex niżguraw li kunem ġestjoni u koordinazzjoni aħjar tal-immigrazzjoni għal raġunijiet umanitarji. Il-risistamazzjoni hija alternattiva u kull stat membru irrid jagħmel il-parti tiegħu din hija xi ħaġa li trid tisir mill-istati membri kollha f'salt jekk irid ikollha effetti dejjema. l Proposti tal-Kummissjoni fuq dan il-suġġett huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba, imma mhux biżejjed hemm bżonn ta' prassi tajbin ta' integrazzjoni mhux biżejjed illi wieħed jiri sistema n-nies, irridu natuhom lodot biex jibnu futur. Strumenti bħal sistema għal viżi umanitarja, umanitarji jrid titrid tejjeb u għandu jkun hemm possibilità għall-applikazzjoni ta' dawn il-viżi umanitarji f'pajjiżi terzi hemm bżonn ta' sistema ta' appoġġ biex ikun hemm aktar kapaċitajiet għal dawn il-viżi umanitarji li ovvjament hemm bżonn imbagħad ikollna r-riżorsi meħtieġa biex din is-sistema tirnexxi ukoll viżi għall-edukazzjoni u dħul faċilità taż-żgħażagħ biex jiġu jistudjaw jirċievu taħriġ vokazzjonali u koll iridu jiġu eżaminati l-istati membri għandhom jagħtu aċċess għal eh, tħul mira tal-pozizjonijiet eh, ta' studju. Dana bekk jippermettilna li konna mobilità lejn pajjiżi ta' oriġini u nejnu l-iżvilupp sostenibbli dan huwa passajr mod kif aħna nistgħu nejnu l-pajjiżi jerġgħu iqumu fuq saqajhom mingħajr ma jkun hemm telf ta' mħuħ li hija problema f'ċerti pajjiżi. Imma rridu wkoll nistudjaw strumenti bħal direttiva għal protezzjoni temporanja u niżguraw li qatt ma nkunu f'sitwazzjoni fejn ma nkunux eh, eh, noqogħdu nfettqu fuq in-numri kemm hemm bżonn ta' persuni biex tibda tapplika direttiva u hawnhekk m'iniex qed nitkellem minn żniedi, din dawn huma affarijiet li aħna rajnihom jekk fluss massiv għal pajjiż wieħed u fluss massiv għall-Unjoni. Imma rridu nifmu illi meta stat membru għandu bżonn lajnuna, għandu bżonn lajnuna. Is-sistema Ewropea għall-Ażil turi illi l-istati membri għandhom ir-responsabilità li jilqaw il-dak li jitilbu l-azil b'mod dinjitus illi kollom applikati għal-jom standards uniformi sabiex tkun fej tkun li sir l-applikazzjoni riżultati mistennija jkunu l-istess. Dan huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin dwar għalfejn għandna bżonn implementazzjoni effettiva ta' CEAS. Għanna bżon ta' zona wahdanija tal-azil fl-Europa u dana il-lejla qabelata jiġifieri traspożizzjoni f'waqta u adekwata tal-pakket il-ġdid dwar l-azil fl-istati membri Jiena naqbel li għandu jkunem sim tal-arfin espert u l laħta l-aħjar prassi u li jista joħloq pjattaforma għall-iskambju ta' dawn l-esperjenzi anki li tinħolo evalwazzjoni ta' situazzjoni għal tħejjija bikrija u pjanijiet ta' kondinċenza sabiex l-istati membri ikunu lesti meta jkun hemm bżonn. Madana kollu aħna rridu niżguraw ukoll illi s-sistema ta' Dublin ma tpoġġix aktar pressjoni paradossalment fuq dawk l-istati membri illi għandhom bżonn li din is-sistema ittjom daqqatit mhux kompleta kisom, għalhekk hemm bżonn ta' sistema mandatorja ta' rilokazzjoni fl-Unjoni Ewropea u jiena ħerqana li nisma proposta mill-Kummissjoni aktar tard din is-sena li tindirizza kwistjonijiet kollha u tiżgura trattament indaqs tal-istati membri kollha jina herqana l insegwi dan id-dibattitu li se jkollna llum u wissa nippermetti l-bqija tal-kollegi u tal-panel biex ikompli kontribwixxu. U jiena ċerta illi se nitalmu ħafna għaliex tagħna se jkun kapitlu importanti tar-rapport illi s-Sinjura Kienge Shadow Rapporters u jiena qegħdin naħdmu fuqu. Grazzi. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Metzola. Grazie um, Grazzi ħafna, Sinjura Metzola. Issa, nisimaw l-ewel mill-kellima mbagħad ix-shadow reporters u hemm xi kellima li diġà indikaw li jixtiequ jipparteċipaw nitlobhom illi jkunu paċenzjużi jieħdu naqra paċenzja għaliex iva se jkollhom ċans jitkellmu imma jridu jistennew ftit. Tajjeb, mela, sinjuri, issa jiena se għalbet eh, se naddi għal kellima li għanna mana, Sur Zileman, illi huwa professur assoċjat tal-xjenza politika u politika pubblika, huwa direttur tal-istudju dwar l-immigrazzjoni fl-LSE, London School of Economics. Huwa se jikkontribwixxi dwar l-aspett ta' rotot sikuri u legali. Għanna mana u koll Chris Pollitt li huwa uffiċjal oli tal-politika fuq il rifugġati u l-eżiljati, l-ekre. Kien sejjina għatmana u koll is-sur Bris li huwa Iva, kien se jkun mana. Kien se jkun mana imma bil-responsabiltajiet kollha li għandu u ċerti problemi li għandhom fi Franza bħalissa ma setax jattendi għandu prioritajiet oħrajn sfortunatament għalhekk l-ewwel jiena se nistieden l professur Thieleman naħseb hemm il-kwoti għal beneficjarji u, eh, u tal-protezzjoni internazzjonali li xi ħaġa li qegħdin niddiskutuha motin għal ħafna hawnhekk fil-Parlament. Inti se tgħidilna dwar dawn it-tlet distribution keys li ġew żviluppati jekk jogħġbok. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi tal-istedina u għatassew pjaċira li li nkun hawnhekk magħkom illum u li nikkontribwixxi għal dan id-dibattitu importanti. Lili talbuni biex nħares lejn wieħed mill-aspetti ewlenin tal-proposti li ħarġu dan l-aħħar fuq ir-risistemazzjoni u ir-rilokazzjoni interna dwar dawn kif dawn il-relocation keys u distribution keys jistaw jenuna biex naqsmu responsabiltajiet madwar l-istati membri u nipromuovu protezzjoni aktar effettiva madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Il-punt ta' tluq tiegħi hawnhekk huwa li jiena nemmen illi Ewropa fejn ir-responsabiltajiet hija tassew maqsuma b'mod ġust, hija Ewropa li se toffri protezzjoni u jew opportunitajiet aħjaru iktar għal protezzjoni tar refuġati u dawn il-kiż jistgħu jagħmlu kontribut sinifikanti biex jintlaħaq dan il-an il-kol nafu u s-sur Turk diġa refera għal dan li hemm djufijiet ovvjament fil-sistemi attwali f'dak li hija risistemazzjoni għaliex hemm ftit wis stati membri li qegħdin jikkontribwixxu. U eh, numri huma żgħar imma nafu ukoll illi f'numru eh, żgħar ta' stati membri jirċievu il-maġġoranza tal-applikazzjonijiet għall-azil tal-Unjoni Ewropea kollha. Imma il-proposti għamlu qabża importanti il-qoddim u joffru il-prospett illi aħna inkomplu insaħħu u nibnu fuq dak illi diġa bnejna. Għalhekk sabiex ikun hemm iktar sim effettiv ta' responsabiltajiet. Imma hemm ħafna kontroversi fuq dan is-suġġett, imma fil-ftit ħin illi jiena għandi Irrid inħares din li proposti ta' dan l-aħħar fid-dawl tal-esperjenza li aħna għandna bid-distribution keys eżistenti kemm fuq livell tal-istati membri u anki fuq id-dibattitu akademiku aktar wiesa. Irrid nara x'inhuma il-karatteristiċi ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni u mbagħad niddiskutu forsi xi djufijiet illi hemm u forsi naraw kif nistgħu intejbu dak illi għandna qudiemna bħalissa. Meta nkunu qegħdin inqablu l-mekkaniżmi jaqsin ta' responsabilità huwa importanti illi inżommu f'moħħna żewġ dimensjonijiet jew distinzjonijiet. L-ewwel l-idea illi dawk illi fasu l-politika għandhom għażliet bejn ċerti regoli dawk illi huma il-regoli vinkolanti jew ir-regoli illi mhumiex vinkolanti Mbatt distinzjoni oħra li hija importanti dwar fuq kemm dimensjonijiet għandhom jikkontribwixxu l-istati membri jekk kulħadd għandu xi jikkontribwixxi bl-istess mod jew jekk il-mekkaniżmi jippermettux kontributi minn ċerti stati membri b'ċertu mod u minn oħrajn b'mod ieħor. Ħanatikom ftit eżempji meta nħarsu lejn dawn l-alternattivi illi jiena indikajt hawnhekk fuq l-slide. Per eżempju, meta wieħed iħares lejn mekkaniżmi mhux vinkolanti monodimensjonali hemm il-direttiva dwar il-protezzjoni dawn anke l-iskemi tal-resettlement nazzjonali għaw f'din il-kategorija. Issa, il- hemm ċerti stati li kontribwixxu għal protezzjoni tar-refuġati, per eżempju bħal Ġappun u oħrajn jirċievu illi dawk lil dawk illi qed ifittxu l-protezzjoni bħal ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad dwar ir-regoli ta' distribuzzjoni vinkolanti fuq waħd eh, dak li huma monodimensjonali għandna il- ċavetta ġermaniza eh, li tqassam dawn in-nies madwar il-lende ġermaniżi kollha. Din hija proposta li tirrifletti xi ħut mill-idejat tal-li hemm fil-inizjattivi li ħarġet bihom il-Kummissjoni dan l-aħħar. Umbat hemm il-kumpens espliċitu bħala rabba possibilità fejn inti tintroduċi possibilità ta', ta skambji bejn eh, dimensjonijiet differenti, per esempio dak li jamlu iktar sistemazzjoni jistaw jirċivu kumpens finanzjarju għal dawk li forsi irridu kwota iċken. Il-proposta tal-Kommissjoni tal-ġimma li għaddiet huma propju ta' natura vinkolanti u monodimensjonali għalla volja isemmu xi ftit assistenza finanzjarja ma dan għal dana niġi aktar tard. Issa l-mekkanizmi nazzjonali eżistenti jew dak li ġew proposti ftit ta' żminilu fuq livell Ewropew jorbtu ma' dak li rajna dan l-aħħar u li proponiet il-Kummissjoni. Xuħut minnkom forsi tiftakru li ċerti gruppi għawnek kienu involuti f'diskussjoni li saret ftit snin ilu illi japplikaw is-sistema Ġermaniża il-modell Kurdikstein għal situazzjoni Ewropea. Din kienet xi ħaġa li ġiet proposta mill-Gvern Ġermaniż fil- fil-bidu tad desajnijiet imma ma tantx irċivit appoġġ dak iż-żmien. Mbagħad Eh, b'xi mod hija forsi il-bażi tal-raġunamenti u l-argumenti li qed isiru dan l-aħħar fuq dawn id-distribution keys. Mela, hemm dak il-modell Ġermanis, il-modell Kurdistein, u li huwa bażat fuq żewġ kriterji dawk l-individwi li qed ifittxu l-istituzzjoni kienu se jitqasmu skont il-popolazzjoni minn banda u il-daqs tal-PDGM il-banda l-oħra. Meta inqablu dan mal-proposta tal-Kummissjoni fuq il-risistemazzjoni u anki il-proposta fuq il rirokazzjoni interna, qed naraw illi hemm element addizzjonali għar-ristemazzjoni illi ma kinitx teżisti qabel. Jiġifieri 20,000 post ta' risistemazzjoni se jinħolqu fuq perjodu ta' tliet snin għandna 40,000 post għal rilokazzjoni illi qegħdin jiġu eh, studjati għal rilokazzjoni mill-Italja u mill-Greċja Umbat f'termini ta' bidliet fid-diskussjoni fuq il-distribution keys u għalli il-proposta tal-Kommissjoni twessa il-kriterji li skontom għanda sir il-distribuzzjoni ġifiri mux biss id-daqs tal-popolazzjoni, mux biss il-PDG, imma u kol uh, eh, kem irċevew jew laqaw persuni li talbu l-azil qabel kemm inħolqu postijiet tal-jom fl-aħħar ħames snin u anki ir-rata tal-qatt anki biex ikollhom ideja tal-kapaċità ta' integrazzjoni tal-istati membri individwali. Barra minn hekk, dak illi għandna huma miżuri akkompanjanti finanzjarji f'din il-proposta jiġifieri l-istati illi jirċievu lil dawn in-nies iridu jirċievu 6.000 euro għal kull individwu illi jiġi rilokat fit-territorju tagħhom. Dana biex naraw kif il-proposti li ħarġu dan l-aħħar eh, wieħed jista' eh, eh, jipparagonom ma' dawk illi kellna fl-modi. Issa, ħanaraw xi ftit forsi punti illi nistaw inqajmu dwar dawn il-proposti. U jiena għal darbohra intenni dawn huma proposti li tammin jilqaħħom naħseb mod ġenerali nistgħu ngħidu hekk huma jirrappreżentaw pass il qoddim sinifikanti imma hemm xi affarijiet illi ta' min wieħed jaħseb fuqhom ftit iktar din hija xi ħaġa li diġà semmita s-Sinjura Mezzola jiġifieri il-mekkanizmi kważi ad hoc illi jidru illi ġew inklużi fil-proposti eżistenti huma aktar tip ta' inizjattivi pilota milli proposti għal soluzzjoni dejjema li weditna għal din is-sena ukoll il-Kummissjoni hemm dan il-mekkanizmu għal risistamazzjoni u il-kriterju għal dawn il-kwoti provizorji ta' rilokazzjoni huma isom xiftit arbitrarji kif, kif se niddeċidu li ma stati membri se jibbenefikaw minn rilokazzjoni interna uh, u dawk li mumiex. Bħalissa hemm l-Italja u l-Greċja imma mhux Malta per eżempju. U se jkomplu diskussjonijiet fuq dan il-punt. Mbagħad ħaġa oħra xorta għatem ħafna limitazzjonijiet fuq il-moviment għal dawn l-individwi illi ikunu beneficjarji minn dawn l-iskemi jew ta' risistemazzjoni jew ta' rilokazzjoni. U l-kwistjoni illi rrit inqajjem huwa li anki jekk aħna naċċettaw illi jekk nillimitaw l-għażla ta' dawn il-persuni li jitolbu l-azil f'termini tal-pajjiż ta' destinazzjoni nistaw niġġustifikawha, sabiex ikun hemm li ntlaħqu lanijiet aktar wiesa ta' ugwaljanza u opportunitajiet eċetera, imma li wieħed jillimita il-moviment tagħhom fl-Unjoni Ewropea għal dawk illi irċevew ir-rilokazzjoni u ingħataw status fi stat membru ieħor tista' tkun problema għaliex dawn il-persuni illi Eh, jenataw l-azil jibqaw eh, limitati għal ħames snin qabel ma jkunu jistaw jitxaqal u jmorru band oħra li fil-fema tiegħi huwa sproporzjonati eh, restrizzjoni sproporzjonata fuq il-moviment tagħhom, il-proposti tagħhom huma deroga temporanja u limitata ta' sistema ta' Dublin għaliex eh, jaraw li Dublin tmur kontra kull tip ta' sistema ta' distribuzzjoni aktar ekwa u ġusta. It-tielet punt. Il-limited preference matching li hemm fil-proposta il-proposti jirrikonoxxu li r riunifikazzjoni tal-familja għandha titqis imma hemm ukoll preferenzi oħrajn li jista' jkollhom l-immigranti f'termini ta' pajjiżi ta' destinazzjoni minħabba fatturi ta' lingwa u oħrajn dawn jiġu ignorati u jista' jkun li jmorru kontra il-għan iktar eh, eh, fuq meda ta' żmien twila li aħna nintegraw lil dawn l-individwi fl-istati membri illi jilqawhom. Ovvjament il-dawn il jekk aħna nqablu l-preferenzi ta' dawn in-nies mal-offerta namlu li nagħmluhom se jkomplu jikkomplikaw is-sistemi tagħna. Umbat fl-aħħar net ir-raba punt illi xtaqt inqajjem illi kontrarju għal suġġerimenti li saru fid-dibattitu, il-proposti li ħarġu dan l-aħħar ma mumiex, ma, ma jinkludux xi mekkanizmu li huwa ġenwinament multidimensjonali. Hemm miżuri akkompanjanti finanzjarji imma memx l-iskambju tal-kwoti mhuwiex eh, possibbli kif ġi propost fil-fatt u hemm vantaġġi u svantaġġi għaliex dan l-aħħar f'dan l-istess eh, dibattitu Rapapo u Marago qalu uh, illi għandu jkunem il-possibilità li jkunem kummerċ tal-kwoti taħt l-iskema l-ġdida, għandu jkunem su għal-kwoti sabiex dawk li rridu jnaqsu il-kwota tagħhom jista' bħalsu lill-oħrajn biex jagħmlu iktar. Dana, uh, ikunem joħloq sistema iktar effiċjenti, iktar bilanċjata u jħeġġeġ il dawk l-istati membri li bħalissa huma kontra l-idea ta' distribuzzjoni skont kwoti, forsi jitħajru li jipparteċipaw b'sistema bħal din. Dan ovvjament qed ikompli saħħaħ il-kontroversi kieku kellna ninkludu alternativa bħal din, imma huwa importanti illi forsi inqisuh dan l-element. Għalek nikkonkludi billi najt illi kollox ma kollox dan huwa pass il-qoddim importanti min jgħid illi eh, inna nistenneħ dan il-pass u dan il-Komitat fil-Parlament għanna nifirħulu tal-li eh, dawn l-elementi tal-sim ta' responsabilta u distribution keys qed iżommom fuq l-agenda u qed fetaħ dan id-dibattitu dwarhom imma jiena naħseb illi dawn il-proposti huma test case importanti illi jistgħu iwasluna lejn sistema fejn ikun hemm iktar ġustizzja, iktar solidarjetà u iktar opportunitajiet tal protezzjoni madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Mandiġ dubju li ser ikun hawn mistoqsijiet għalik jekk inti dejjem kun tista' tibqa' magħna, mela issa nixtieq nintroduċi lil Sur Polit li huwa rappreżentant tal-ICR. ICR e e. għandna 87 NGO li jaħdmu fuq il-drittijiet ta' refugjati u persuni sfollati. Ħerqana li nisma' wkoll min-naħa tiegħu rigward il-perspettivi dwar l-implementazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-aġġornament ta' dan il-proċess. Grazzi. Grazzi tassew, Sur Kirchhoff, grazzi tassew li Kumitat tal-Libe, tal-Istidinni għawnek għal din il-laqa, aħna natu merħba u nilqaw l-inizjattiva li l-Kumitat tal-Libe ħa sabiex ifassal dan ir-rapport inizjattiva propja aħna nilqaw bisħieħ l-attenzjoni li għattinata l-kwistjoni kolla kemmi. Kif għaltep il-President li aħna nirrappreżentaw l-Lekri, Aħna alleanza ta' 85 organizzazzjoni u NGOs li għedin naħdmu f-37 pajis Ewropew bosta minnom jinsabu fiħdan eh, l-Unjoni Ewropea, ġifri ma stati membri tal-Unjoni Ewropea, l-implementazzjoni tal-sistema komuni ta' azil u anke l-implementazzjoni tal-standards, li ġew adottati fuq livell tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament bħala koleġislatur hija parti mit-ħassi prinċipali tagħna, parti mill-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu, aħna konna impenjati u qed nimpenjaw magħkom mal-Parlament. Meta il-pakket ta' azil kienet jiġi negozjat, però issa aħna wkoll qed nippruvaw naraw li jkun hemm monitoraġġ u nsegu mill-qrib dak li qed jiġi fuq il-post, narfu li għandna l-standards, dawn l-standards fil-aki ta' bilħaq tjibu fuq numru ta' aspetti għat għanna ċertu tħassib rigward uħut minnom, pero aħna nishti u bla dubju insegu u anki namlu monitoraċ mill-qrib tal-implementazzjoni tagħhom. U mhux biss il-leġizlazzjoni nazzjonali, pero l-implementazzjoni fil-prattika. Kif tafu fil-forz kif tistaw tkunu konxi, tista' jista' jkun hemm differenza bejda u it-tnejn nishtiq ngħid li aħna qed nagħmlu dan kollu permezz żewġ strumenti li aħna konna tinfasslu hemm żewġ databases, hemm id-databases ta' l-Asylum Information Database li hija database li tħares lejn il-prassi ta' azil, kondizjoniet ta' lokazzjoni, ta' detenzjoni, 16 stat membru kif ukoll l-Iżvizzera Umbat għanna legal database li hija database li tiġbor il-ġurisprudenza. U importanti ħafna kif il-qorti din jimplementaw u japplikaw il-liġi. Għalfin qed ngħidan kollu, dan huwa importanti mhux biss biex nagħmel biss pubbliċità l-organizzazzjoni għal dak li qed nagħmlu, però huwa essenzjali meta aħna nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-sistema komuni ta' azil, il-perspettivi kollha jittidun konsiderazzjoni. Aħna nafu li ta' bilħaq permezz ta' jazo qed tinġabar ħafna informazzjoni, anki b'mod speċifiku eh, informazzjoni ta' statistika, anki fuq il-prassi attwali, aħna nilqawa din il-ħaġa żvilupp li nilqaw anki fis-sistema komuni ta' ażil fl-Ewropa u aħna nħossu kolli il-perspettivi tal dawk li jaħdmu f'dan il-qasam legali jridu jittieħdu konsiderazzjoni wkoll. Inħossu li l-inizjattivi li aħna konna din niżviluppaw et jagħtuna stampa siħa ta' x'inhi s-sitwazzjoni tal-ażil fl-Ewropa. Għalhekk kien nilqa' u nħeġġeġ lilkom il-kol sabiex tużaw l-informazzjoni li għandna hemmhekk u tużaw kemm jista' jkun possibbli fil-proċedimenti tagħkom. Meta niddiskutu l-aspetti kollha tal-implementazzjoni tal-, -implementazzjoni tal CAS ovvjament faċar minuti ja mira impossibbli, ma nistax nagħmel dan. Però ser niġbet l-attenzjoni lejn qasam jew tnejn li aħna nħossu li huma pjuttost importanti fl-opinjoni tagħna, mbagħad ser ngħid kentejn dwar il-ruol speċifiku tal-Parlament Ewropew tal-Kumitat tal-Libe mod partikolari b'dak l-għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ attwali tal l-implementazzjoni tal-CEAS u anki dak li għandu x'jaqsam max-xogħol ta' l Aħna naqblu ma tħassib li ġi espress fir rezoluzzjoni li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew fuq l-approċċ olistiku kif aħna nassiguraw li kunem hemm implementazzjoni effettiva u nassiguraw li kunem hemm standards komuni u dan għaliex aħna nħossu li wara 15-il sena ta' armonizzazzjoni, armonizzazzjoni leġislattiva, aħna tal-fema li xorta waħda għanna sfidi kbar dimna anki fl-implementazzjoni sfidi kbar għal dawk li qed għażil anki biex ikollhom aċċess għad drittijiet fundamentali tagħhom. Waħda mill-problemi prinċipali tal-CAS tibqa il-differenzi kbar li jeżistu l-varjetà fil-prassi tagħhom anki fil-qafas legali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u b'mod speċifiku id-differenzi u anki r-rati ta' arfin għal l-istess ċittadinanza, anki l-akkoljenza. Kif ukoll id-distribuzzjoni mhux ġusta ta' persuni li jingħataw għażil. U dinja l-Unjoni Ewropea tipprova tiżviluppa politika komuni u approċċ komuni. kelma rigward differenzi ta' rati ta' arfin ta' rikonoxximent, differenzi għadhom hemmhekk, aħna nafu li hemm ovvjament stejjer wara dawn iċ-ċifri aħna rridu nħidu konsiderazzjoni tal-profili, il-każistika li hemm, però il-differenzi li jeżistu ma tali li xorta qed naraw li hemm perspettiva differenti bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea dwar min għandu bżon protezzjoni internazzjonali. U għana nħossu li dinja xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata li għazot jaħdem lejn din il-mira, però aħna maħniex ċerti jekk permezz ta' kooperazzjoni pratika dan l-aspett fundamentali u il-problema fundamentali fi CAS tista' tiġi indirizzata u meluba. It-tieni kwistjoni importanti minn perspettiva ta' dawk li eh, persuni qed ifittxu għażil l-NGOs li qed jaħdmu magħhom hija d-disponibilità tal-kundizzjonijiet eh, ta' ċenti ta' koljanza. Il-kwistjoni ta' dawn il-persuna hija kwistjoni li taffetwa ħafna pajjiżi u għandna l-eżempji tal-Greċja, kellna l-eżempju tal-Bulgarija. Is-sena li għaddiet, però f'pajjiżi oħra ma konniex għedin nistennew ċertu uh, eh, situazzjonijiet bħal per eżempju l-Franza aċċess għal akkomodazzjoni. Din il-problema kienet ila um, kien problema strutturali hemmhekk. Allura din mhix biss kwistjoni fil-istati membri l-ġodda, però hija kwistjoni kullimkien. U aħna nafu li l-Qorti tal-Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem tqis il- ċenti ta' koljenza u ta' detenzjoni taħdu minn konsiderazzjoni anke meta tevalwa il trasferimenti ta' Dublin. U anki minnaħat ta' naħna tinħarsu ħafna lejn dan ukoll. It-tieni aspett li nixtieq eh, nisħaq fuqu hija l-kwistjoni ta' aċċess li assistenza legali, assistenza legali ta' kwalità fih dan l-Istati membri. Għalfejn qed nisħaq fuq dan il-punt? Dan sempliċement minħabba l-fatt li fil-direttiva tal-proċeduri dwar l-azil saru ħafna titjib anki fuq il-livelli ta' salvagwardja anki għal dawk li tifittxu għazil Ġifiri l-assistenza matul il-proċedimenti hemm prinċipju wkoll marbuta mal-front loading, però l-assistenza hija u aspett essenzjali ta' dan il-prinċipju ta' front loading. Il-proċedimenti ta' azil fiħdan l-Unjoni Ewropea illum saru dejjem aktar Eh, komplessi aċċess għall-assistenza legali saret ħaġa indispensabbli għal dawk li qed l-azil. U fil-fatt din taffetwa drittijiet fundamentali tagħhom u huma jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-salvagwardji li nislu fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, però illum il-ġurnata din naraw numru ta' miżuri qed minħabba kwistjonijiet baġitarji anki għall-avukati marbuta ma' dawk il-persuni qed ifittxu l-azil dawn qed iwaslu għal fatt li assistenza legali fil-pratika qiegħda tkun inqas aċċessibbli għal dawk li tfittxu għażil, speċjalment f'dawk is-sitwazzjonijiet u kuntesti fejn l-assistenza tkun l-aktar neċessarja. Unek qed nitkellem dwar eh, assistenza legali fiċ-ċentri ta' akkoljenza, eh, fuq il-frontieri fejn l-assistenza hija neċessarja u fejn l-assistenza issir eh, issir imxekla u għalhekk inqas aċċessibbli ma nistax ehm, ma nitkellimx fuq il-kwissjoni ta' Dublin. Ta' bilħaq dawn l-eżempi li jena diġa tajtkom u differenzi li jeżistu juru mill-ġdid il-premessa li fija li fuq għajja bazata Dublin. L-istati membri kollha jistgħu jiġu konsidrati bħala siguri, l-istati membri jridu jżommu konformi mal-drittijiet fundamentali u l-obbligazzjonijiet li ġib maħal liġi tal-Unjoni Ewropea, però l-età hija differenti u dan kollu jrid jittieħed in konsiderazzjoni. Is-sistema ta' Dublin hija il-ġebla tax xewka għal kwistjonijiet marbuta mal-azil u għalhekk nix nġbet l-attenzjoni dwar il-fatt li ċertu elementi ta' regolament ta' Dublin fih innifsu jibbaża fuq il fuq il-regolament, iġifri l-ġerarkija tal-kriterji li fuqhom l-istati membri eh, jitqisu bħala l-membri responsabli u fxieħut f'xi drabi dawn miġiex rispettati, per eżempju għandna dispożizzjonijiet jinqabżu fl-applikazzjoni tal-kriterji et tieni element li nixtieq niġbet l-attenzjoni dwaru u artiklu 33 ta' regolament ta' Dublin. Hawnhekk saret referenza li u anki l-importanza li jkollna sistema tajba ta' moniteraġġ ta' pjanijiet ta' kontingenza u anki li nkunu kapaċi li niprevjenu kriżijiet eh, fis-sistemi tal-istati membri, pero dan s-sadu maġiġ applikat u fil fatet nistaqsu għalfejn dan għadu ma seħx. Mill tħul fis seħta regolament ta' Dublin aħna kellna ħafna sitwazzjonijiet u hawnhekk nagħmel referenza għal Bulgarija però anki l-Italja, l-Greċja, eċetera. Din sissa għada ma ġietx użata. Għandna wkoll il-proposta mnaħa tal-Kummissjoni li qed turi li artiklu 78.3 huwa il-mod kif għandna nimxu l-qudiem Nilqaw l-inizjattiva tal-Kummissjoni però ta' bilħa artiklu 78.3 eh, japplika biss f'sitwazzjoni ta' emerġenza fil-waqt li artiklu 33 għandu lan li jipprevjeni sitwazzjoni ta' kriżi mill Mal-arma l-ajr. jina ma fus bil-ħin, però nix nitkellem fuq rwol tal-Parlament Ewropew jiena naħseb li hemm tlet kwistjonijiet ewlenija, il-monitoraġġ tal-implementazzjoni, hija responsabilità tal-Kummissjoni bħala gwardjana ta' trattati, però aħna lkoll nafu li ir-riżorsi tal-Kummissjoni ma' eh, limitati, hemm intenzjonijiet tajbin, kif nistgħu nifmu minnaħa tal-Kummissjoni biex iniedu eh, proċedimenti ta' ksur, però ma jagħmlux ħażin jekk il-Kumitat xi darba jew oħra jfakru l-Kummissjoni dwar id-dmir li għandha. Tini punt, hemm possibilità għal kumitat tal-libe biex jimpenjaw ruhom mod attiv u jaraw eżattament ċet jiġri fil-post. Il-kumitat tal-liba jkunu jistaw jorganizzaw zjarat biex jaraw prassi kemm tajbin kif ukoll ħżiena fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jena naħseb li dan huwa element importanti. U tilet punt, għandna il-fond ta' migrazzjoni u ta' integrazzjoni li jalloka u jiprovdi rizorsi finanzjari li l-istati membri biex jimplementaw responsabiltajiet tagħhom jiena naħseb li huwa importanti ħafna biex naraw kif dak il-flus qed jintnefa'. U il-Parlament hemmhekk ikun jista' jaqdi rwol importanti wkoll. Grazzi tassew. Grazzi tassew, grazzi tassew. Jekk aħna jista' jkollna mistoqsijiet iktar il-qudiem din tkun ħaġa tajba ħafna. Ringrazzjak għall kontribut tiegħek. Issa il-korrapporter sinja Kienge waslet naqdet mana u qabel ma nmaddi u nagħti l-kelma li shadow rapporters nixtieq natija l-kelma sabiex narek tkunx tixtieq titkellem f'dan l-istadju. Sinjura Kienge. Grazzi tassew, Sur President memx eh, soluzzjoni militari għal traġedja umanitarja tiżdir fil-Mediterran, għarrit ikonna approċ komplessiv li tħares lejn l-erruq tal-problema għas-sigurtà u għadritit tal-immigranti u tal-refugjati, hekk kif li konna rotot legali u kanali tajbin u kol anki għall l-immigrazzjoni. Eżis President, kollegi dawn il-klim tlisnu mis segretarjat ġenerali tal-ġnus Mauda, Sur Ban Ki-moon, fi zjara tijaw f'Ruma il-tweġiba tentativi disperati għal dawk li tiħarbu mill-konflitt faqar u persekuzzjoni, jew dawk li sempliċement jixtieq li kollu futur aħjar, eh, et tib aktar diffiċli minħabba it-tisħiħ fuq il frontiri tagħna. Dawn il-politiki ma tjamlu xejn aktar ħlif ibedu lil dawn il immigranti u jaddu minn rotot aktar diffiċli u jagħtu ħajjithom il dawn il it traffikanti tal-bnedmin. Aħna nixtiequ naraw bidla fl-approċċ Ewropew għal fenomenu tal-immigrazzjoni. Fid-diskussjoni ta' qabel aħna ħxitna l-attenzjoni fuq il-mużuri ta' emerġenza ta' perjodu qasir ta' żmien u tlaqna mill-punta tluq li l-ħajja tal-bniedem huwa valur universali u li għandu jiġi diffis. Parti minn hekk però sissa għadna ma rċevejniex eh, soluzzjonijiet immedjati u għalhekk. Aħna rridu namlu bidla kbira fil-politika migratorja ta' Ewropea, rridu nattivaw il-politiki kollha u l-istrumenti kollha li għandna aċċess għalihom huma disponibbli għalina ġifri tkollna politika interna u politika barranija. Anki aġenda fuq l-immigrazzjoni Ewropea dan huwa l-ewwel pass biex ikollna ġestjoni aħjar fl-immigrazzjoni. Il-programmi ta' protezzjoni reġjonali, il-kooperazzjoni fl-imkien ma' pajjiżi terzi huma elementi li huma maħsuba però għandhom jiġu msaħħa Ir-rakkomandazzjoni reċenti li qed is il allokazzjoni ta' 20.000 persuna fil-sentej li ġejjin huwa l-ewwel pass eh, l qudiem għal ħolqien ta' eh, rotot umanitarji madana kollu nħoss li itri għada twila qudiemna u ovvjament mhux ser tkun biss rilokazzjoni ta' 20.000 persuna eh, speċjalment meta nqisu il-sentej li hemm qudiemna, meta wkoll nqisu li il-fenomenu migratorju mux ser jintem. Aħna rridu nżommu konformi ma dak li intalab mill-Parlament proposta leġislattiva, proposta li tqis ukoll mekanizmu permanenti ta' relokazzjoni u resettlement għal numri li jistaw jilħu eh, kontinent ta' aktar minn 9 biljun persuna. Hawnhekk aħna tħallna fuq id-dettalji llum niddiskutu wkoll il rotot legali tal-Unjoni Ewropea aħna nafu li wieħud mill-esperti ġrat kelmu dwar eżempi konkreti prassi tajbin li jiġu sperimentati fuq livell lokali u hawnhekk nistgħu nieħdu idea għall elaborazzjoni ta' strateġiji futuri. Il-ftuħ ta' rotot legali u regolari ta' migrazzjoni aktar effettivi minn azzjoni militari u dikjerazzjoni tal ta' gwerra fuq dawn il- traffikanti tal-bnedmin. Irridu naraw li nadottaw miżuri politika ta' politika ambizjuża immirata lejn l-integrazzjoni tal-immigranti u fit-tininet l-ċirkolazzjoni libera tal-immigranti. Jiena naħseb li l-integrazzjoni tippreżenta l-ċavetta l suċċess ta' politika immigratorja komuni. Il-sfida li għandna qudiemna u li rridu nelbu u li niżviluppaw approċċ li għandu lan prioritarju u jkollu lan ta' l-integrazzjoni tal-immigranti fil-tessut soċjali u politiku ta' dawk il-pajjiżi li qed jilqawhom u li jagħtuhom diritti u fl-istess waqt jimponi fuqhom obbligi bħal dawk ta' ċittadini Ewropej. Dan din ir-rotta tinvolvi wkoll l-entitajiet lokali u reġjonali li qegħdin minn ta' quddiem fil-ġestjoni tal-fenomenu migratorju. Hija msejħa biex tieħu ħsieb il-kwistjoni ta' kwistjonijiet soċjali wkoll għanna s sindku ta' Kantania u s-sindku ta' Lampedusa u s-sindki oħrajn li edin fuq il-post fejn jaslu bosta immigranti. Anki l-kuraċ u l-lubija tal-poplu Siċiljan fejn fġima waslu aktar minn 15.000 persuna titlob l-azil. Aħna rridu nużaw l-istrumenti li adottajna għal ġestjoni tal-politika tal-azil u għalhekk irridu nifmu li il-regolament ta' Dublin hekk kif inhu mfassal bħalissa mhux qed jaħdem. Ovvjament jiddependi mill-istati membri biex jagħmlu aktar sforzi biex japplikaw dan il-regolament, però rridu nipproponu wkoll bidla ta' dan ir-regolament. Dan ir-regolament ma jistax ma jinbidilx. Aħna diġa smajna li il-Kummissjoni tista' tmur lura l-proċedura ta' emerġenza artiklu 78.3 ta' trattat u tatna il- prova u anki il-miżuri li għal-kemm huma limitati jistaw jiftħu triq biex ikun hemm preċedent. Preċedent importanti dan ikun sinjal tajb ħafna qawwi u jagħti aktar tifsira għal eh, dak li hu l-integrazzjoni Ewropea, it-trattat ta' Schengen u fejn illum ser ikolna, dis-sena ser ikolna 30 anniversarju mill-firma tiegħu, aħna rridu nkomplu naħdmu għalek sabiex nimxu f'din it-triq u nissuġġerixxu proposti ambizzjużi sabiex bekk il beneficiari tal-protezzjoni internazzjonali tkun tista taraf il-ċirkolazzjoni libera anke f'stati membri oħra. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazzi tassew, signora Kenge. Mela, għana l-istatwila ta' nies li xu jitkelmu, iżda l-ewel net, eh, ikkolli nagħtikom aħbar ċkejkna. Dawk li kienu qegħdin jibżaw fuq l-interpretazzjoni lej Slovak imma mhux mis-Slovak. Kħeġob, id-dispeċini nejt li memx interpretazzjoni għas-Slovak imma mis-Slovak, ġifiri dak u għal-mestaċ ma nifimiex jien, sawba forsi, tradiċo, bazzegament istaw titkelmu bis-Slovak imma t-istor tisimaw. Issa, jekk hemm xadows li jixtiequ jitkellmu, hemm xi koordinaturi li jixtiequ jitkellmu. Eh, Kġibkom zobu ma' zewċ minuti. Għax lista twila. U jekk jaġabkom il-pjata lista zomu isuma minuta u nofs. Jekk tistaw, un-bat nkunu nistaw nerġaw nizzamaw minn reporters u mill-speakers tana eh, li eh, forsi samaw kolxie mistoqsijiet, un-bat jistaw iġbu laħar. Naqra komplikata u koll il-bicċa ma' nadi Signora Vikstrom mal-ewel. Ħekolla titlaq mill-aktar fis allura nadi l-kelma fidejha. Grazzi tassew, l-ewwel net jiena nixtieq eh, ningrazzja li l-kelima kollha tal-li kontu għonek fosna tal-li samtu maħna l-interventi tant interessanti tagħkom bħala shadow rapporter għal grupp liberali fuq dan il-fajl jiena flimkien mal-kollega Judith Sargentini għadna dokumenta ħidma fuq il-rotot legali u sikuri għal min qed ifittex lażin. U dan huwa l-approċċ ktar pratiku integrat tagħna u rridu nżommu qudiem għajnejna li biċa kbira tal-popolazzjoni tal-refuġjati qatt ma xilu jaslu sa xtutna tal-Ewropa. Iżda għal dawk li jixtiequ jiġu l-Ewropa ma tantx għandhom possibiltajiet għall aċċess għall-Ewropa b'mod li huwa sikur u legali. U għalek l-industrija ta' dawk il-traffikanti blaħnina eh, u għakummerċ li rendi ħafna. In-nies iduru lejhom għax m'għandhom ebda alternattiva oħra u l-unika mezz kif aħna nistgħu naqsu il-mwiet fil-Mediterran u illi huwa li eh, nattakkaw u nżarmaw dal-mar dejjem dawn il-networks tal-traffikanti jekk ikunnem channels sikuri u legali, n nies huma aqlija biżejjed illi jużaw dawk u mhux dawk illegali. Hemm ukoll possibiltajiet biex nipruvaw mezzi legali għal mm, dawn ir-rifuġati eh, eh, persuni tifiċu l-azili ma fna drabi ma jintużawx irridu nsaħħu l-azzjoni tagħna u rridu nagħtu l-possibiltajiet. Issa, fil dokumenta ta' bozzar irridu nerġgħu nilaboraw fuq dan. Eh, rridu nitlu fil-resettlement, fil-vizas umanitarji, fil-ammissjoni umanitarja, fil-evalvazzjoni medika, sponsorship privat, eh, misli għal eh, raba u familja, scholarships u il-labor mobility schemes. Mela, fuq il-resettlement u il-vizas umanitarji. Aħna kif nafu il-program tal-UNHCR u għu għu ilu emmek, u imma nkoll għanna naqra nistħu Eh, mill-fat illi l-Istati Uniti għedin jihdu 70% ta' dawn il-persuni fil-Retar Resettlement Program, aħna nirċivu bis 12%. Numri, dawn jisarfu f-8579 ruħ fl-2014 illi ġew imqasma l-15 minn 28 eh, stat membru, jinti ġajetta, 13 stat membru ma jistawx jaqbdu jaslu għadijom il-biċċa palli kieku dan m'għandux jaqsam magħhom. Huwa ewlin, jaxħaġa ewlenija li l-programmi tal-ġajjina tal-Unja Ewropew ba' mandatorji biex kulħadd ikun jista' jipparteċipa u li u koll indubru dawn il-numri, eh, dawn il-numri li nattan personi naċċettaw. Fuq il-vizas umanitarji, dinja bieċaħra, dinja xaħġa li nirġan niddiskuti. Imma aħna rridu kun responsabli biex eh, ma naħol uġen il-kax 22 fejn aħna eh, ma nistawx noħorġu minna. U aħna qegħdin nippruvaw niġġieldu kontra l-immigrazzjoni irregolari. Dak li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu li dawn is-Sinjor Sargentini u naraw eżattament x'jista' jsir permezz ta' dispożizzjonijiet eżistenti li diġà għandna. U jiena nirrikomandalkom il inti tifluhom ukoll. Grazzi tas-sew grazzi tal-li tajtni ċans li nitkellem daqsant malajr issa nirnexxi li naqbad it-titira tiegħi. Grazzi tas-sew, President Iva, ti kont qed tibni fuq ir-referenzi tal-professur Tilleman eh, li għamel qabel fuq il-proposta ta' għaldi fuq il-Killingstein. Naħseb il-senjura Hersh u kol għajem dan il-punt, għalmed dan il-punt fl-2011 qabel il-proposta tal-2012 il professur eh, refera li eh, Grazzi ta' sawla l-intervent. Ringrazzjaw u kol l-istur għallaw li għetiħu posta signora Stevens għall-ICR. Iġifiri jekk joġbok fidejk, onorevoli. Grazzi ċer. Il-numri li qed suġġeriti ta' 2000 or 20,000 għal resettlement u 40,000 għal relocation għal relokazzjoni eh, huma żgħar fil-verità jekk nkunu realistiċi jekk inqablu ma' numru ta' persuni li qegħdin jippruvaw jitlu l-Ewropa jew ilqimwa fil-kampijiet ta' akkoljenza fi zoni ta' konflitt. Mm, tom taħsbu li dawn l-iskemi għandhom u ma għedin e, e, e, jiskorġi xunnis mill-li jużaw il-rotot regolari l-Europa ġifri u ma soluzzjoni daw jew sempliciment u ma numri zar kommot li tisad bih l-Europa li xo konvenjenti bħala ċifra. Aħna smajna li dawk li qasmu l-Mediterran mu ġejjin mis-Sirja jew dawn iż-żoni ta' konflitt fil-verità imma huma fil-fatt migranti ekonomiċi mill-Afrika tal-Ponent u bnadi oħra ġi fil-mistoqsija tiegħi hija. Hija l-idea li dawn in-nies ser ikunu inklużi fil- eh, skema ta' relokazzjoni jew l-applikanti għall-azil ser ikunu forsi evalwati minn qabel qabel ma jerġgħu jiġu relokati fost l-istati membri. palma għalet il-Sinjora Metzala, irridu nifokaw fuq integrazzjoni b'suċċess tal-immigranti. Jidir il għaffat li ebda pajis tal-pajis eh, eh, Ewropew tal-ponenti kien irnexxielu li integra il-migranti f'xi numri kbar il-mistoqsija hija jew taħseb illi dawn il-problemi soċjali u ekonomiċi u anki politiċi ser jinżlu jekk aħna il-numri il-numri naqsu għom ukoll? Grazzi, Judith Sargentini, kirkbok. Grazzi ċer, grazzi l-kellima tal-lum kollegi Sila Wekstrom diġat tkellmen dwar dokument illi aħna għamilna mod partikolari fuq dil kustjoni Nixtieq illi nisħaq fuq il-memo li rċevejna mill-UNHCR illum li huwa aqli ferm li għandu jnebbaħna illi aħna m'għandniex biss nilimitaw ruħna fuq il-mod kif għandhom jitlu fuq ċertu mezzi kif għandhom jitlu il-rifugġati. Ġifiri mhux nifokaw biss fuq relokazzjoni u resettlement waħdu. Jiena napprezza l-spiegazzjoni ta' Sur Timmermans. Ma jien ma nirmitawx ruħna hawnhekk billi ngħidu id-dinja soluzzjoni għan naħarsu lejn soluzzjoni fi żmien ta' kriżi fejn istati membri jridu jaġixxu mhux jalqu għajnejhom għas-sitwazzjoni imma ma nistgħux naqsu mill-ħtieġa lin-nies isibu aċċess biex ikun jistgħu jitlu fl-Ewropa. U ejja ma nermetawx ruħna laqqas fuq il-fatt li aħna rridu biss inħarsu lejn mediterran idin ħarsu lejn ukoll il-frontieri eh, tal-vant fejn is-sitwazzjoni fl-Ungerija u pjuttost diffiċli bħalissa, ma l-frontiera kollha tal-vant fejn persuni qegħdin jidħlu wkoll fl-Ewropa permezz tal-art u xorta qegħdin hemm qiegħda. Fil-passat meta kienet iktar faċli illi inti ikollok tourist visa eh, u fejn il-verifiki fuq il-viza permezz ta' kumpaniji tal-inisa l-ajru ma kienux daqshekk stretti, aħna rajna n-nies ukoll li jidħlu mill-pajizi tal-ponent mod dirett. Rajru, allura aħna irridu nirrifetu Dublin. Aħna għanna aċċess limitat għal dħul fl-Ewropa f'pajjiżi fil-frontieri tagħna. U dan il-mod ħaddieħor ikun jsejħli saħafif. ħafif. mel mistoqsija. Is-sur Tillerman jista jilabora fuq xiġri li kiku aħna nużaw dan il-distribution key kull tip ta' opt-out kif inti suġġerejt fl-aħħar li jippermetti li jkun hemm qisu xi tip ta' kummerċ li jisir bejn l-istati membri, tewt partiti li jisir bejn l-istati membri. Eh, Ħna rajna li hemm min m'għandux popolazzjoni ta' refuġjati kbar, speċjalment l-Ewropa ċentrali u tal-Vant, ma issa li hija kwistjoni ta' min jiġi l-ewwel ir-rifuġġat mux se jmur emmek għax memx eh, soċjetà li tista' tgħinhom u mhux se tinbidel jekk aħna ħanibdew damlu din is-sistema ta' partit. Tista' tilabora ftit fuq din? Naddu għal il-koordinaturi jissa illi huma mek li jixtiequ forsi wkoll l opportunità biex jikkontribwixxu. Is-Sinjura Sipol għall-SND. Grazzi tassew, nixtieq nibda l-argument jew sarrija qasira. Għax jiena nħoss illi jiena iktar minn ftit iddiżappuntata mill fat illi aħna issa għandna fisseħ mill-Parlament u l-Kummissjoni għal dan l-approċċ issa Iżda li l-membri kollha tagħna, stati membri kollha tagħna li mid-dibati li qegħdin nisimgħu u naqraw dwarhom u xorta mhux lesti illi jaħmu fuq dan l-approċċ holistiku li għandna fis-seħ ġifieri illi mhumiex qegħdin jinvolvu ruħhom fil-loqsma kollha li huma marbuta ma' l-immigrazzjoni. Xi wħud minnhom lanqas biss huma lesti illi jaħdmu f'waħda mill-loqsma jew inkella jekk huma qed jiffukaw biss fuq li ġiġu il-traffikanti bi u mingħajr mezzi militari u Eh, jina eh, naħseb li memx tmexxija mill-pajjiżi l-kbar, mill-iktar pajjiżi żviluppati u b'saħħithom biex jgħidu isba' aħna rridu nieħdu responsabilità, aħna nerfaw responsabilità tagħna u nħeġġu li l-stati membri kollha jagħmlu jagħtu semhom ukoll. U din ħasra kbira. Mistaqsija li sur Poller biex jilli fi fuq differenza bejn l-istati membri li jagħti ħarsin lil persuni qed ifitxu l-azil u li għandhom standards differenti differenti nafu li l-implementazzjoni tal-pakket ġdid tal-azil li iseħħ fl-istat madwar l-istati membri kollha. U jiena nixtieq nistaqsik, inti qed tara xi tip ta' involviment mill-istati membri l-oħrajn biex ikunu konformi ma' dak illi huma iddeċidew eh, li jpoġġu fil-pakket tal-azil biex forsi sa tmim din is-sena jew forsi jbidu sa tal-diħla aħna jkollna xi tip ta' standards komuni f'dan il-qasam tal-azil. Grazzi. Grazzi, sa prestant etnu gost tal-li għandi l-onuri li qed nkun president ta' dawn il-proċedimenti qed niċħat il-derogatija li niċħa ħaġa l-menu għal-issa. Signor Ferrara. Grazzi. L-ewwel ta' sew qed nieħu gost qed nitkellmu dwar ċess legali l-Unjoni Ewropea. u bil-bidu tal-parlament minn konna fil-Parlament Ewropew li konna nisħu fuq l-ħtieġa li ħna konna dan l-aċċess legali l-Unjoni Ewropea bħala mezz l-aħjar mezz biex niġildu kontra traffikanti tal-bniedem. Dawn dawn igawdu u jistanaw fuq disfrazzjoni u naqasta alternativa alternattiva legali għall aċċess tal-Unjoni Ewropea għal dawn in-nies. Allura jiena naqbel mal-Onorevoli Kienge eh, fuq il-fatt illi iktar minn natu militari u bombardamenti, kuna ħafna ħjar li kiku ehm, e, u iktar li nipromuvu dawn aċċessi legali l-Unjoni Ewropea. E, jena iktar xettika fuq il-fat illi il-proposti tal-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw pass il-qoddim meta nqisu illi dawn ir-ser joperaw biss bil-numru limitat ta' applikanti għall-azilu biss situazzjonijiet e, ta' emerġenza aħna issa wasalna eh, wara eluf u eluf ta' mwiet fil-Mediterran li qed nitkellmu fuq mekanizmi temporani. Eh, għalhekk eh, irridu mill-aktar fis konna mekanizmi definitivi tal-sim ta' responsabilta bejn l-istati membri kollha. Da u l-ewwel pass irrid ikun il-modifika ta' regolament ta' Dublin illi għal biċċa kbira ġiet invokata. Ħaġa li laqtitni minn prezentazzjoni tal-professur Timmerman huwa il- preferenzi Il-fat illi aħna eh, tajna priorità għal li naqdu il-familji eh, iżda irridu nħarsu l inċertu preferenzi biex nipreferu naraw li kun integrazzjoni soċjali. U din hija xi ħaġa li naqbel fuqha u hawnhekk qed nitkellem fuq il-distribuzzjoni tal-quotas għaliex fejn hemm limitu għal kull stat membru, kif nistgħu nirkonċiljaw dan ma' il- mal-preferenzi li huma mitluba għal nititlob l-azilu, kif għan identifikawhom? Qed nħares lejn il-konklużjoni fuq il-fond ta' migrazzjoni li eh, li kien qed jitkellem fuq il-akol eh, eh, semmew il-Shadow Rapportews. Kien ħafna finanzi li sar li tnenataw ċertu stati membri, imma hemm diffikultà biex l għanijiet Eh, jikoinċidu mal-riżultati illi ġew eh, mirħuqa. U minnu illi f'ħafna stati membri ma ġiex garantit il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-applikanti għall-azil allura. Naħseb illi irridu ninvestigaw fuq kif dawn jintefqu u xtip ta' effett għandhom. Grazzi, issa nadija l lista iktar wiesa, jekk ħadd iżomma minuta u nofs, ikke ġobko, u bat nkunu nistaw nisimaw it weġibiet u nippermetu kol il rapporters u kol ikun jistaw jamlu xie punti u kol addizjonali ġifi jekke ġobkom zommu mal-ħin Is-Sinjura Gijom. Grazzi, jien għandi zewċ mistoqsijiet mal-malajr. Mela l żewġ prezentaturi l-ewwel mistoqsija eh, ta' mistoqsijiet għandhom UNHCR għaliex eh, jidder illi globalment eh, dawn għom il-proset tal- Ovvjament tal-fatt li qed jappoġġawna u l-fatt li qed infittxu il-mezzi legali, aċċess legali, kemm jista' jkun. Issa fuq distribution keys. Dak li ġi propost mill-Kummissjoni U taħseb li jista' jkun hemm kriterji oħrajn li għandna nqisu taħseb li jista' jkun hemm xi konsiderazzjonijiet addizzjonali għal dak li ġi propost nistgħu u nkomplu nistgħu naħdmu fuqhom jew le. Ħaġa oħra li għandha x'aqsam ma' sistema tal-użu privat, parti privati għal dak li ju ntużaw eh, mill-lat bħala mezz legali li l-UNHCR ukoll semmew forsi dan jista' huwa diġà pratikat fraġu sa' membri ma nafx tagħti labora ftit fuq u barra minn hekk issa Missur Polet fuq il-użofettif tal-balazil. Hemm ċertu indikaturi ta' kwalità li qed tipprova tittejjeb il-proċeduri ta' akkoljenza u eh, din jiffokaw fuq il- il-Komissjoni fuq il-eżistenza eh, ta' dawn li ġew formulati fil-mandat ta' qabel ħaġa tajba, iżda taħseb illi hemm miżuri innovattivi illi għandna nippromovu f'dan din it-tip ta' armonizzazzjoni u l-aħħar mistoqsija eh, fil-kooperazzjoni operativa eh, fejem ħafna affarijiet li semmew midħul fis seħħ ta' dan ir reġim komuni, per esempio, taħriġ tal pajjiż ta' riġini, fuq iskampju tal-aħjar prassi. Taħseb li eh, importanti nkunu nistgħu mmexxu l qoddim ehm, fuq dan il-punt, grazzi. Thank you. Uh, and now EPP. Um... Uh, grazzi Sur Sekovski. Mm, grazzi, grazie al mod kif inti qed tippresedi l-laqatana mod ta' sewa nimatu għal protet. Issa fuq il-kotas. Għal 8 xhur aħna ma konet namlu xejn aktar jien daw l-aħħar 8 xhur. Jien kont qed nżuri kampjita detenzjoni madwar l-Ewropa kollha, l-Italja. Jien għamilt kull ma stajt biex tassew insir naf xinu ma dan il-kustjonijiet u l-problemi sabiex ma jkollix dan din l-ideja ta' ħafna ta' Ewropa ċentrali ta' persuna mill-Ewropa ċentrali li middera bandu xejn x'jaqsam ma' il problema għaliex eh, l-Repubblika Ċeka middera mhijiex pajjiż mill-mira u mhux se tkun minħabba wkoll il-fatt li hemm il-problemi lingwistiċi involuti. Però mill-lad globali jiena ħajkolli nagħmel ċertu mistoqsijiet, jiena jkolli nistaqsi fuq fer palmuma per eżempju resettlement u relokazzjoni. Għax jiena nħoss illi proposta tal-Kommissjoni jew naqpa populista. Aħna għandna 600,000 ruħ illi qegħdin jitolbu għal ħarsin internazzjonali fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Is-sena l-oħra, dawn huma ċifri sena l-oħra. Imma dawn is-sentej li ġejjin ħanam resettlement biss ta' 40,000 ruħ. Dan huwa biżejjed jekk joġob, jekk joġbok, ejd li dan. Jekk aħna ħan dawn nirrissistemizzawhom x'imkien fejn ma rridux imorru, ħajbqgħu hemm dinja il-mistoqsija personali tiegħi il-familja tiegħi fit-tieni gwerra dinija kellha tiċċaqlaq mill-fruntiera tagħna u ġifieri mit-territorju tagħna u mbagħad kan marru l-ura, iġifiri, aħna n-esperienza fija di, ta' kif taħdem is-sema ta' pala refugġat, mux deb konna kontenti, ta' fej konna konna podġewna. Iġifiri, u mistoqsi oħra, minn ħajjer l-ispejjeż ta' dana kollha? Ta' dawn ir-resettlement, jina rajt dawn il- kampi ta' detenzjoni ta' koljenza jinnaf eh, xemmu xmemx U l-aħħar l-aħħar mistoqsija. Qed nitkellmu fuq approċċ globali, attitudni globali. Dan ifisser illi il-kwotas infisom tassew ser ikunu dak sejħa il-soluzzjoni tal-kollox illi ser tneħħi dan il-pis kollu fuq l-Italja u l-Greċja. Grazzi tassew ta' dan kiklim sabiħu kollejja, Sir Ġurek. Grazzi. Irridu niftakru li l-Kunsil fl-aħħar seduta tiegħu adottaw ir-regola ta' adozzjoni volontarja ta' rifuġġati din dan huwa sforz li eh, ta' ħidma konġunta u l-pajjiż tiegħi sorba ħafna pereżempju familji mis-Sirja fuq dan il-prinċipju ġifri hemm kooperazzjoni bejn kumpaniji privati il-għadiet differenti li għedin jġestu u relokazzjoni un għanna kustjoni ta' responsabilta reġjonali f'ħafna pajjiżi. Per eżempju, l-lum aħna għawne għedin nitkenmu dwar dawk il-pajiz, il-refugġati illi irridu u minn, per eżempju, minn nofsinar tal-Europa għal-pajiz ieħor. Mux minħabba il-gwerra, ma dawn mux ma jridux jiġu fl-Ewropa maħabba l-gwerra minħabba ma li jem iktar trafikanti tal-bnidem li qegħdin eh, jagħmlu kommerċ u jiferxu propaganda. Allura aħna aħna eh, kolla t titqis persuni mit-ċeċnija, per eżempju, Krimea, eh, dawn huma affarijiet li mhux veru ma serrux fl-Ewropa ċentrali kif ġobkom ftakru illi l-fruntieri għandhom ċertu setta sovrana u il-pala pajizi, stati li huma sovrani, aħna irridu nrispettaw għadi. Tajjeb li ovvijament diskutu l-għana kollu għawnek, iżda meta ħarsu lejn il-deċizjonijiet riċenti min-naħa tal-Komissjoni Ewropea, tassew mu dak kif l-Konsil. Grazie. Grazzi tassew għandi għan mistoqsija s-sur Turk fuq li UNHCR. Dinja kustjoni importanti ħafna naħseb li ħasra kbira meta nara mill-lat tal-pajjiż tiegħi li għajnuna umanitarja hija hemmhekk biex tgħin in-nies fuq il-post għandna esempio migrazzjoni tal-massa eh, lej pajizi u kol. Insinjament l kien titkellem fuq il-mezzi legali, għanna mezzi legali, aħna nistaw nrekomandaw li stati membri għandhom bżon jassorbu l-kwota tagħhom ta' migranti. Dawn mhijiex isat nilabu l-lottu. Eh, hemm miljun ruħ fil-Libja qed jistennew jixitlu fl-Ewropa, da jaraw min ħajażel il-min, min ħajmissu feju l-min. Issu, issa tattalaw it-tombla hekk. Aħna għapala pajis sejb tal-Izvezja għet jassol bil-iktar migranti mill-Unjoni Ewropea, dizastru, għet sir dizastru, t-mur għallar, t-mur għallar situazzjoni. Eh, il-problemi għedin jikbru kull ma jmur, l-integrazzjoni eh, ja soġġetta għal ħafna tmaqdir fl-Svezja, fil-postiċi ta' dini tagħna, issa l-professur Tilleman, dil bicċa li jridu nasabu 40.000 migrant. Għax nistaw nejdu fuq il-100.000 l-oħra illi ma jirċivux permess ta' residenza. X'għan għamlu bjom? għanna zida f'taf 100% ta' persuni li għedin jaqsmu il-Mediterran, xseb tadi, xseb għadi, għalli 40.000, tantu nubru ċkejken, meta nqabbel ma' dawn il-numri gbar li ġejn bil-massa, għet nisimaw u kol fuq sistema tal-kwotas, għet nisimaw u kol fuq dawk illi e, persuni li ma jġux aċċettati, jekk inti bħala pajjiż mhux attaċċetta l-ammont tiegħek ma mela laħat iġi multat, ġifieri ma ma tamirx senzi qed nitkellmu fuq li ngħinu n-nies hawnhekk mhux bil-forsi tiġġielhom tagħmel inti tagħmilha għax għandek qalb tajba. Ħajkoll inqaf hawnhekk għax m'għandix ma fadex ħin. Uh, u issa Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net, eh, grazzi għal prezentazzjoniet li smajna dal-ħodu u b'mod partikolari issa fuq il-proċess ta' risistemazzjoni illi ħarġet bih il-Kummissjoni ħaġa eccellenti pero kullħat qed jgħid li l-fatt li dan ikunu kwantifikat l 20 fil-20,000 huwa propju l-bot mill-realtà u mill-pressjoni li qiegħda dejjem tiżdied issa li lin mill-kwoti naħseb eh, kont qed tipprova tipprovokana sur tilmen meta kont qed tajt li jkun hemm skambju ta' kwoti ta' rifuġġati minn stat membru għal ieħor għaliex aħna qegħdin nitkellmu dwar personija u meta nitkellmu dwar il-kwoti għalija meta tajt kwota nitkellem dwar kwota tal-ħalib u ta' prodotti mhux tal-bnedmin. U issa dwar il-unifikazzjoni tal-familji tal din hija xi ħaġa li għandna natu ferm aktar importanza. għal kummissjoni qalet li UNHCR se jkun responsabbli biex jevalwa il-kandidati il kandidati u għal risistemazzjoni fl-istati membri issa fuq liema bażi għandha tagħmel dawn l-evalwazzjonijiet il-UNHCR. Għandi kommenti ieħor bat għax semmit kemm il-darba fuq eh, il-fatt li rridu naraw il-rotot kollha ta' aċċess għall-immigrazzjoni dawk li tolbu ir rifugġati dawk li tolbu l-azil u koll, imma hemm bżonn illi namlu iktar, per eżempju il-viżi umanitarji u hija ħasra li sur Bris Maġiex biex naraw forsi sa taqallinna x'qed jagħmlu il-pajjiżi direttament fil-pajjiżi terzi biex jilqaw il-pajjiżi direttament hemmhekk fl-Eġittu jew bnadi oħra biss il-ħin imma l-approċċ għall-immigrazzjoni għandu jkun tassew globali. Thank you very much. And now um, Mrs. Dali. Grazzi ċer u grazzi l-kellima uh, li kanna um, mana. Għandi ftit mistoqsijiet għal kellima prezenti. L-ewel ħaġa, il-proposta li resqet il-Kommissjoni u għavveru li għappass kbir il-qoddim, imma fl-opinjoni tijaj prof di miżuri li huma short term u jekk tares fil-profond tal-proposta kifini huma pjuttost limitati u short term flima sens. Um, edin Ovvjament, l-istrateġija ma tħarisx ukoll lejn il-pajjiżi minn fejn din jitilqu l-immigranti u hemmhekk naħseb li għandna bżonn ukoll ninkludu lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin għax wara kollox hija politika tal-affarijiet barranin li eżattament qegħdin nitkellmu dwarha. Però xtaqt anki l-kummenti ta'kom dwar affarijiet oħra. Mr. Terk fil-bidu irrafera dwar um, immigranti li jkollhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Il-proposta per se tiffoka biss fuq is-Sirjani u l-Eritrejani, imma ma tiffukax fuq persuni oħra l-lum semmew l-Iraqini u s-Somali. U hemmhekk għandi mistoqsija wkoll ta' se jiġri dwar dawk il-persuni li jenataw protezzjoni internazzjonali ma mhumiex Sirjani u Eritrejani. Nitkellmu wkoll dwar resettlement. 20,000 persuna li jiġu resettled fuq periodu ta' sentejn. Però eja nirrealizzaw ukoll li dal-weekend biss fil-Mediterran asmu 5,000 persuna. Se jiġri la darba naqbżu dak l-ammont ta' 20,000 persuna. Se nerġgħu nispiċċaw fis-sitwazzjoni li konna fiha qabel u li għadna fiha issa. Punt ieħor li semmejt inti um, Prof Stillman dwar il-kriterja tad distribution key. Fl-opinjoni tiegħek hemm waiting ieħor li għandhom jidħlu kriterji oħra, pereżempju jiena semmi l kriterja tad-daqs tal-pajjiż għaliex hija kriterja li ma daħliċ in konsiderazzjoni meta saret id-distribution key. Fl-opinjoni tiegħek għandha wkoll tidħol in konsiderazzjoni għafem hemmhekk bil-mistoqsijiet tiegħi ħanżomm mal-ħin. Grazzi. Thank you very much. And now Mrs. Meyer. Grazzi, Signora Meyer. Jena se nitkellem fil-qosor. Jiena naħseb illi din distribution key u uh, dawn lekkim sejħa kwoti mhux se waslu għal iktar solidarjetà għaliex jekk aħna jekk wieħed jikseb il-ċittadinanza fil-Olanda jew bnadi oħra, hemmhekk ma tidħolx id-distribution key, aħna qegħdin fiż-żona Schengen u nixtiequ nistaqsu lis sur Tileman uh, kif jaħseb illi dakollu kollu se jaħdem fil-prattika? Sir Dupre. Sir Dupre. Eh, naħseb sen zambu kawnek ġurnata sħiħa għalix il-puntijak ġi pospost għal-4 nofs. Naħseb se jkollok ġurnata twila maħna, imma merba. Iva, Iva l lest. Issa, fuq is-suġġett eh, il-li qed niddiskutu l-ewwel qed irid ngħid żewġ affarijiet Jiena naqbel li għandu jkunem rotot legali għall-immigrazzjoni, naqbel u kol ma l-ideja tal-vizi umanitarji u naħseb illi approċ olistiku għall-immigrazzjoni huwa essenzjali biex infasslu il-politiki tal-futur. Imma, et jina ma nafx issa li għaw mezzi legali għall-immigrazzjoni li mhux se l lil nies iktar biex jiġu jew kella viżi umanitarji li se zguraw li da kolla li għandhom bżonn ta' protezzjoni se jkollhom sistema li se tipoġġa għad-dispożizzjoni ta' mod legali. Ma rridux noqogħdu nistaħbew wara sebajna għaliex jiena dana qed ngħidu b'sinċerità kbira irridu iva nġildu kontra traffikanti għalli dawn edin ikomplu s-saxħuwa il-domanda. Il, il, il, il domanda Issa għandi xi ftit mistoqsijiet ta' Sir Tilleman. Fil-kuntest tal-mekanizmu tal-distribuzzjoni li proponiet il-Kommissjoni xi ħaġa li laqtitni l-Italja u l-Greċja sa li fl-aħħar mill-aħħar se jaslu fost dawk li jaslu dawk li se jiġu eh, risistemati u skont liema kriterji dawk li l-iktar idej u għom eh, jibatu għom lejn il-pajizi oħrajn biex jħelsu minnom u waħna nżommu dawk li huma l-inqas problematiċi, forsi tista' tajdinna xi ħaġa dwar dan. Issa jiena tħassibt meta smajtek tajt xi ħaġa inti għati li hemm dawk l-istati membri li forsi ma jridux jieħdu refuġjati u jistgħu mbagħad idaħlu idejhom fil-but. Allora se nagħmlu issa se u borza għallina najtara jina għandi eh, mit, mit, mit mit eh, immigrant u maridom kollha. Allura min se joħodhom issa inħalsu, min joħodom inħalsu. Le, din mhix xi ħaġa possibbli. tal-persuni illi se jgawdu mill-resettlement x'tip ta' viża se jkollhom, xi status se jgawdu minnu daw? Se jkunu beneficiari ta' resettlement? u xi il-senatu għom lil dawn in-nies. L-aħħar kumment Iva jena naqbel illi il rwol tal-EAS għandu jissaxax imma rritnajt il-kolledi l-proposta tal-Kommissjoni tal-Budget tal-2016 il-Budget tal-EASO huwa inqas minn dak li kien għall-2015. Thank you very much. Grazzi, ħafna. U uh, nirringrazzja lil dawk kollha, kważi kollha illi zammew mal-ħin. Issa għal darbohra kellima senatu għom ftit ħin biex fil-qosor iwiġban mistoqsijiet li sarulom, unbat nerġaw natu minuta jew tnejn lil co-rapporters. Umbat jirnexxina nikkonkludu fil-ħin fuq dan il-punt. Mella jiena se nagħti l-opportunità lis sinjura Candler biex twieġeb għannom tal-kollega tagħha is-Sur Turk. L-ewel nibdew bil-professur Thielman. Iva, grazzi ħafna. Grazzi għal-mistoqsijiet kollha għallu li għandi tliet minuti biex eh, inwiġibkom kollha jieġifiri bieċa xol impossibli b'mod partikolari meta jien xaħat bħali pali kun imdorri kollu sija biex jitkellem mhux tliet minuti. Imma ħalli eh, naqbad fuq tlet punti u xuħut mis-suġġetti illi issemmew kemm il-darba. Wieħed mis-suġġetti ewlenin kien propju li jekk il-mekkanizmi proposti u miex suffiċjenti u jekk mhix soluzzjoni, jekk mhix soluzzjoni maġika għal problemi li qegħdin niffaċċaw. Ovvjament, le, u ħadd ma qed jissuġġerixxi li jekk huma. Hemm ħafna problemi f'termini tal-numri, eh, il-kompens finanzjarju illi l-istati membri se jirċievu. Wieħed eh, jista' forsi joħloq bi kriterji differenti għall-allokazzjoni, il-waiting, dak kollu il qegħdin niddiskutu iva, dak kollu tajab imma mill-perspettiva tiegħi irtnajdilkom illi aħna qegħdin noħolqu prinċipju importanti, prinċipju illi jitlob għal aktar solidarjetà fil-prattika u aktar sim ekwu ta' responsabilità. Aħna maħniex qegħdin niprofaw insolvu l-problemi mill-lum għalada, le, qegħdin sempliċement niprofaw intejbu s-sistema sabiex tkun aħjar milli illum għaliex il-koll naqblu illi dak li għandna bħalissa mhuwiex bizzejet u mhuwiex sodisfaċenti Mbagħad ħaġa oħra illi semmet dwar il-potenzjal ta' abbus tas sistema l-ideja illi l-immigranti ekonomiċi jistaw ikunu beneficjarji ta' dawn il-mekkanizmi l-ġodda. U għamnek il-proposta tal-Kommissjoni hija ċara u tajt li dawn ir-regoli se japplikaw biss għal dawk il-persuni illi għandhom kas ċar biex jitolbu l-protezzjoni u l-limitu huwa oli ħafna r-rati ta' rikonoxximent tal-gruppi eh, eligibli irridu jkunu 75% jew ola. Naħseb illi dan se jagħmel ħafna biex itaffi xi ftit itħassib illi għandhom xi illi dan għandu jista' jwassal jew jagħti lok għal abbuż u ineffiċenzi. Umbat, dwar il-kummerċ tal-kwoti. Jiena lili talbuni bħala persuna akademika biex niġi hawnhekk u nippreżenta l-alternattivi differenti illi huma possibbli. L-opinjoni tiegħi personali hija li jien naħseb eh, qegħdin niffaċċaw trade-off il-kolla aħna nħazbin dwar l-ineffiċenzi ta' sistema ta' Dublin u trasferimenti li jisiru fiħdana imma minn perspettiva purament teoretika il-kummerċ tal-kwoti se jkomplu issaħħu s-sistema u jagħmluha iktar effiċjenti imma ovvjament hemm ukoll l-iżvantaġġi. L-opinjoni tiegħi hija li għalissa f'dan l-istadju id-diskussjonijiet fuq il- kummerċ tal-kwoti qed itellifna minn dak li huwa possibbli issa u jistawk illi huma kontra kull pass lejn aktar sim ta' responsabilta jistaw jużawa bħala skuża u jgħidu minħabba dan it-ħassib umanitarju aħna marridux illi niddiskutu f'dawn dawn l-affarijiet. Forsi dan huwa element tal-iskambju tal-kwoti li nistgħu niddiskutu aktar il-qoddim Aħna għandna proposti tal-Kommissjoni kif huma palissa huma tajbin u jistaw ikunu il-bażi għal prinċipju iktar importanti li jista' jitfassal fil-futur. Grazzi ħafna nittama illi il-membri kienu soddisfatti bit tweġibit li tajt u jekk le dana iktar tista' iktar tweġibit permezz tas segretarjat Is-Sur Polit, grazzi għal mistoqsijiet, let minuti mhuma xejn, Sur President. Issa, l-kwestjoni fuq l-implementazzjoni u fiex edin f'termini ta' trasposizjoni fil-liġi internazzjonali tal-pakket dwar l-azil. Ma nistax natikom rendikont ta' 28 stat membru imma l-pajjiżi li qegħdin insegwuhom aħna permezz ta' database AIDA naħseb illi nistgħu ngħidu li t traspożizzjoni hija kajmana f'ħafna pajjiżi l-iskadenza għat trasposizjoni hija l-20 ta' Lulju tal-2015, ġifiri edha rip u xorta waħda f'ħafna pajjiżi qed naraw li jew qegħdin fil-proċess li jiddiskutu abbozz ta' riforma jew inkella il-gvern stess huwa għaddej ifassal proposti biex jirriformaw il-liġi nazzjonali dwar l-azil. Imma dak huwa fenomenu illi huwa komuni f'ħafna oqsma, ma b'mod partikolari f'dan. Mbagħad kien hemm ukoll pajjiżi illi kienu effiċjenti ħafna fit trasposizzjoni tal- l-aspetti l-iktar restrittivi tas sistema komuni Ewropea għall-azil ferm qabel ma ġiet adottata s-sistema. U anki qabel ma ħarġet id-direttiva għal kundizzjonijiet tal-akkoljenza Ġifiri din ukoll hija xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidrawha il-punt fuq ir-risistemazzjoni u xi status se jkollhom ir-refuġjati jew dawk li jaslu b'viża umanitarja. Xi status se jkollhom? Daka jiddependi fuq il-liġi nazzjonali u eh, hija uh, differenti ħafna minn stat membru għall ieħor. Hemm dawk l-istati membri li jagħtu status eh, umanitarju, oħrajn jipproċessaw il-dawn il-persuni permezz ta' proċedura għall-azil nazzjonali u jtuwom jew eh, status ta' refugġat jew inkella ta' protezzjoni eh, status sussidjarju. Pero l-status ta' protezzjoni illi jinata lil dawn il-persuni għabbażi tal-CEAS huwa differenti ħafna, mhux status komuni għall-Unjoni Ewropea u din hija problema li nistgħu insolvuha billi naddu għal rekonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet pożittivi għall-azil. Mbagħad fuq l-approċċi innovattivi għal titjib tal-kwalità u l-implementazzjoni ta' l-standards hemm bosta modi u Waħda mill-affarijiet li qegħdin nesperimentaw biha bħalissa ma' dawn il-proċessi konġunti għall-applikazzjonijiet għall-azil hija parti wkoll mill-proposta tal kummissjoni dwar ir-rilokazzjoni parzjalment appoġġata minn kazistika f'ċerti stati membri fosthom l-Italja u l-Greċja. Din hija xi ħaġa illi aħna issa ħerqana li naraw x'riżultati se tagħti fil-prattika nħossu illi hemm bżonn li din tiġi ipprovata ma rridu noqogħdu attenti u dana jorbot ukoll ma dak li jingħad fil-kummenti tiegħi fil-bidu dwar id-differenzi fir-rati ta' rikonoxximent li hemm dawn l-interpretazzjonijiet diverġenti ħafna dwar min għandu bżonn protezzjoni internazzjonali. pereżempju Franza għandha rata ta' rikonoxximent tal-Eritrea ta' 26% fil-waqt il-pajjiżi kollha oħrajn għandhom rati ta' rikonoxximent ta' ola minn 75% jekk inti se tħalli il-ħaddima franċiżi illi jaħdmu fuq l eh, eh, applikazzjoni tal-Eritrej fl-Italja jew fil-Greċja ma nafx ir-riżultat se jkun, għalhekk naħseb illi dawk il-pajjiżi illi sabu eh, tweġiba aħna kuntenti għalihom. Signora Scandler. Iva, grazzi ħafna, Sur President, se niprofa nitkellem fil-qosor għax naf il-ħin qiegħed jafas. Jina sempliciment xtaqt niġilura għal xie punti illi għajmu bosta minn dawk illi tkellmu għawnek. Is-sur Tek palma tafu għal fil-prezentazzjoni eh, tijaw tal-bidu illi aħna appoġġajna il-proposti għal risistemazzjoni u rilokazzjoni tal-Kommissjoni imma rridu nkunu realistiċi u rridu nirrikonoxxu li mhux permezz ta' rilokazzjoni ta' 40,000 ruħ li huma persuni li diġà waslu fl-Ewropa diġà qegħdin u billi konna program ta' uh, risistemazzjoni ta' 20,000 ruħ li sensolvu il-problemi kollha u dawn in-nies li qegħdin jaslu uh, fl-Europa għalhekk hemm bżonn ta' approċċ holistiku rridu nqisu da kollu bħala miżura waħda fost ħafna miżuri illi rridu jittieħdu. U eh, f'dan is-sens aħna nilqawhom dawn il-proposti imma rridu ukoll naraw għalfejn dawn il-pajjiżi qegħdin joħorġu u jitilqu minn pajjiżhom. U il-persuni illi kienu rifuġati għal bosta snif pajjiżi oħrajn, pereżempju pajjiżi madwar il-Serja, Kenja, l-Etjopja, Sudan, l-Eġittu Eh, xieġelom jitxaqalqu minn emmek u kif nistaw natuwom aktar appoċ u assistenza emmek fej edin f'dawk il-pajjiżi. Hemm pakketta miżuri illi rridu eh, naplikaw u mbagħad hemm rotot legali wkoll dan l-aspett tal-rotot legali huwa aspett importanti ferm Kien hemm mistoqsijiet ukoll fuq l-UNHCR dwar programmi ta' sponsorship privat pajjiżi oħrajn semmit l-Awstralja u l-Kanada ukoll għandha sistema ta' eh, sponsorship privat u l ġermanja fil-rigward ta' Sirjani u koll kella program limitat ta' sponsorship privat imma aħna lesti wkoll li naqsmu informazzjoni li għandna separatament ma' dawk fostkom li tixtiequ tkunu tafu iktar dwaru. Issa kriterja r-sistemazzjoni aħna bħala UNHCA ħdimna ma' ħafna pajjiżi fosthom ukoll stati membri tal-Unjoni Ewropea. Inna snin naħdmu fuq dawn l-affarijiet hemm kriterji ċari għal dawn il-każijiet ta' risistemazzjoni, tiġiet pereżempju ta' protezzjoni legali u fiżika nisa li huma medda u persuni vulnerabli u għandhom sonnijiet speċifiċi dawn huma kriterji magħrufa sew u hija fuq din il-bażi illi l-UNHCR tagħmel ewwel screening tal-applikazzjonijiet u l-pajjiżi kollha li jaċċettaw il-persuni ta' dawn il-programmi ta' risistemazzjoni wkoll eh, huma involuti mhux biss il-UNHCR illi tażel u tipproċessa dawn l-applikazzjonijiet. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa li immur lura dil-kwistjoni ta' distribution keys u l-kriterji applikabbli Il-proposta tal-Kommissjoni diġa identifika ċerti kriterji jista' jkun hemm ħafna diskussjonijiet fuq l-inklużjoni ta' kriterji ġodda għal distribution key partikolari ma l-sfida l-ikbar sfida mill-perspettiva tagħna u din eh, torbot ukoll ma' xi ftit ma' dak li kien qed jagħmel il-professur Tillemen qabel hija kwistjoni tal-preferenzi tal-individwi u jekk dawn għandhom xikunu meqjusa jew le. Bħalissa fil-proposta tal-Kommissjoni kif dwar il-preferenzi tal-individwi din mhijiex xi ħaġa li se titqies Nistgħu niddiskutu fit-tul dwar kif jew jekk għandhom xikunu inklużi. Interessanti meta wieħed eh, qabbilla ma' pajjiżi bħal eh, Kenja u resettlement minn dawk il-pajjiżi għaliex hemmhekk il-preferenzi huma limitati ħafna hemm ukoll kwestjoni ta' riunifikazzjoni tal-familja, u mbagħad eh, forsi konoxximent tal-lingwi, edukazzjoni, eccetera. però ma tantx ikollna daqshekk għażla meta nkunu qegħdin inkellmu lill-individwi li qegħdin f'dan il-proċess ta' risistemazzjoni, ma nkunux nistgħu noqogħdu nqisu preferenzi tagħhom ukoll, imma n-nies ukoll ehm, e, e, e, jaċċettaw u li din hija situazzjoni din l-opportunità li qegħdin jingħataw u sakemm ikunu jafu x'jista' jistennew meta jitilqu fejn jaslu, naħseb illi huwa biżejjed u nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. U eh, naħseb li issa biex nala fuq dan il-punt tal-agenda tagħna nistieden lil co-rapporters biex eh, fil-qosor ħafna jagħmlu ftit kummenti ta' l-eluq. Nirringrazzja lil kull min eh, ikkontribwixxa għal din id-diskussjoni. Naħseb kien ikun aħjar kieku kellna lil xi ħadd mill-Kummissjoni Ewropea għaliex spiċċajna nitkellmu dwar il-proposta eh, tagħhom u naħseb li ser ikollna nistidnuhom eh, biex jiddiskutu niddiskutu dik il-proposta iżjed fid-dettall. Naħseb kollha naqblu hawnhekk li jrid isir xi ħaġa, imma finalment u ħafna mill-kollegi semmewha sta għall-Prim Ministri issa biex jiddiskutu u jiddeċidu dwar il-proposta tal-Kummissjoni kif ser tapplika. Aħna hawnhekk ser nagħtu l-opinjoni tagħna, l-opinjoni tagħna hija li din il-proposta hija pass fid-direzzjoni tajba imma qatt hemm ħafna xi jrid isir għalfejn żewġ stati membri biss intażlu, għalfejn it-territorju mhuwiex fattur, għalfejn pereżempju is-Somalja mhijiex inkluża, jiena niġi minn pajjiż fejn l-ammont ta' rikonoxximent ta' applikazzjoni tal-ażil huwa erba' u design fil-mija f'Malta, jiġifieri dik hija realtà li trid tiġi rikonoxxuta. Xtaqt ukoll kieku diskutejna ftit iżjed dwar ir-regolament u l-proċeduri dwar il-blue card għalfejn pajjiż membru wieħed biss eh, aċċetta jew applikazzjonijiet 16,000 minn 19,000 ħarġu minn pajjiż wieħed biss għalfejn dik hija realtà li, li forsi nistgħu naraw kif tista' tibbidel. Fuq il-joint processing tal-applikazzjoni tal tal-azil din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna biex għall-inqas nibdew nanalizzawha u hemmhekk fejn nistgħu nirrispondu għal ħsibijiet tas-Sinjur Alla Aħo fuq kif ser jiġu proċessati applikazzjoni tal-azil qabel persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea. Għalfejn għandek xi ħadd li jmur japplika f'ambasċata ta' pajjiż ieħor u l-risposta li tingħatalu l dik il-persuna hija trid tidħol fl-Unjoni Ewropea f'tmur f'dak il-pajjiż biex imbagħad tingħata r risposta li inti m'intix eliġibbli għal protezzjoni. Finalment, naħseb punt li nixtieq nagħmel ukoll huwa li jekk inti u ħanitkellem mill-lat tal-Mediterran, naħseb tkun ħasra jekk nibqgħu bil-mentalità li jekk inti stat membru li mintix fil-Mediterran tħoss li inti eżonerat mir responsabilità ta' xi ħaġa li għandha tiġi merfuha bħala responsabilità ekwitabbli bejn l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much indeed. And now, uh, Mrs. Kienge. Grazzi, sana il-kelma l-Sinjura Kienge. Grazzi tassew, jina u kol nishtiq ringrazzja l-rapporters kolla għal kontribut li taw li ser jajnuna bla dubju biex aħna nkunu nistgħu nimxu l-qudiem bil-ħidma tagħna dan ix-xogħol għandu jiġi diskuss għaliex ħafna punti kif qalet il-kollega tiegħi eh, kellhom xi jaqsmu mal-kummissjoni u għalhekk aħna rridu nimxu l-qudiem anki biex ikonna konfront minnaħa tal-Kummissjoni sabiex bekk ikonna aktar spiegazzjoni aktar dettalji biex inkunu nistaw natu tweġiba konkreta għal dan id-dokument għanna punti li fl-opinjoni tiegħu jridu jiġu imsaħħa nistudjaw aktar bir-reqqa anke meta niġu għal karta għal blue card, anke li jkollna eżempji aktar konkreti għal dak li għandu x'jaqsam għal blue card, ġri mobilità ċirkulari, anke jekk ikun hemm dawk li diġà ġew adottati eh, fi stati membri oħra. Jidher ċar li aħna rajna li l-blue card għandha tiġi reveduta, pero mhux biżejjed u mhux l-unika mezz l-unika strument biex l immigrazzjoni ekonomika punt ħor f'opinjoni tiegħi li rridu nisqu fuq huwa il-kwistjoni ta' solidarjetà fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-fatt li ġew aċċettati żewġ nazzjonalitajiet jina apparti Eh, affarijiet oħra nixtieq ngħid għalfejn m'għandniex eh, nippermettu l-Libjani, l-Iraqini, m'għandix taffetwa in-nazzjonalità, dawn ma mistoqsijiet li aħna rridu insaqsu lil nfusna. Għalhekk irridu nkomplu mixjin f'din id-direzzjoni, għalhekk nixtieq nagħlaq billi ngħid li rridu ninvestu aktar f'azzjonijiet eh, eh, fuq il-medda qasira, medja u twila ta' żmien. Dawn ridu kunu miżur ta' emerġenza sabiex bekk wieġba l-katastrofiċi eh, umanitarji għaddejjin. Ridu naħdmu fuq politika strutturata biex nelbu wkoll l-iktar diffikultajiet u niggarantixxu aċċess legali u regolari għall-influssi migratorji. Grazzi tassew. Thank you very much and thank everybody for Grazie tassew, grazie għal din id-diskussjoni tant interessanti. Jiena nirgrazzja l-kelima kollha għal ħin tagħhom nittama li jintom ukoll sibtu interessanti. Iżda biex ngħid il kulħadd is-slot li għandna fissatej li ġejjin fuq din il-kwistjoni ser isir fil-25 ta' Ġunju ser ikon opportunità biex ikon aktar diskussjonijiet u aħna ser naħtu rapporter u kol għal proposta tal-Kummissjoni. Bla dubju il-proċess se jippermetti li l-Kummissjoni sabiex biex ikolla il ċans li titkellem. Sinra mezzola apparti affarijiet oħra. Grazzi ħna għadin fuq il-ħin. Pero sa ser naddu għal-punt li missun sellem lil-kellima tagħna. mistake using her hammer. <laughs> Uh, could you please... Nelek joġobkom, sibu postkom, għaw wisċaq li fil-kamra u għalek aħna nipreferu li kolna l-kulħat fil-post tijaw, naddu għal-punt fuq l-agenda, l-punt li jmiss. Is-Sinjora Sargentini, jekk joġobkom, jew se sibu postkom, Yes, I'm just calling them to order, Mrs. Sargent. Iva, et nitlob biex jikunaw ehm, il-silenzju fil-kamra, xinti għadha għadek id-dur. Tajb wis? Signuri, edin ħames minuti tard, mux daqsek ħazin, pero xorta għadha nimx il qoddim. Naddi għal punt li miss. Hawnhekk għandna sitwazzjoni preżenti fuq negozjati li għadhom għaddejn fil-Kunsill rigward il-ġlida kontra l-frodi fuq l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea permezz ta' mezzi tal-liġi kriminali. Iż-żewġ rapporters huma is-Sinjura Ingeborg Grebel u is-Sinjura Bridget Sippel. L-aħħar trialogu fuq id-direttiva tal-PFI saret eh, fit-2 ta' Ġunju il-korrapporter għal dan is suġġett hija Sinjura Sipil u settina ġurnament fuq is-sitwazzjoni tan negozjati u il-persuni li jixtiequ jikkontribwixxu għal dan id-dibattitu jistgħu jagħmlu hekk wara li tkun temmiet il-preżentazzjoni tagħha. Mela, Onorevoli Sipil jekk jiġbok, grazzi tassew, Sur President, Iva. Is-sitt trialogu, però għalija dan kien l-ewwel trialogu, kif il-kulħadd jaf, din kienet is-sitt Eh, trialogu li sar fu direttiva tal-PIF u għemmek kienem il-korrapporter Sr. Gressel u kellna u kol il-Sinjura Hwanson li kienet edda t-rapprezenta l-Presidenza Latvjana. Bosta mill-kwistjoni tekniċi ġew solvuti fil-trialogu ta' qabel għalhekk id-diskussjoni xaħtet l-attenzjoni fuq il-kwistjoni prinċipali pendenti huwa l-akwist pubbliku l-frodi tagħhom il-limiti massimi għal prosekuzzjonijiet u anki l-inklużjoni tal-vat fiħdan l-ambitu ta' direttiva. Meta nagħmel referenza għal pakket ħari ċertu progress nista' ngħid li nkiseb fuq l-akwist il-frodi tal-akwist pubbliku u aħna rrid li niksbu soluzzjoni fuq dan il-punt. Ma dana kollu fuq il-kwistjonijiet l-oħra għat hemm qabża minħabba bejn pożizzjonijiet li hemm fil-Kunsill u l-Parlament. Fuq is-sanzjonijiet għal persuni naturali, l-Parlament irrid pina minima u massima ta' ħames snin b'limitu massimu monetarju ta' 50.000 euro u il-Kunsillet jipproponi pina sanzjoni ta' erba' snin b'limitu massimu mhux vinkolanti ta' 100.000 euro Aħna nissuġġerejna wkoll li aħna nkun nistgħu naċċettaw sanzjoni ta' erba snin u li nollu il-limitu għal 100.000 euro. Pero ninsistu fuq il-limitu li jkun vinkolanti u il-Kunsil ma settax jaċċetta dan l-aspett. Fuq il-periodu ta' preskrizzjoni għal prosekuzzjoni aħna bħala parlament ridna periodu ta' proskrizzjoni ta' ħames snin, il-Kunsil ma jastax jaċċetta din ir-regola mingħajr eċċezzjoni minn ħata tal-Istati membri fejn il-liġi nazzjonali titlob interruzzjoni u sospensjoni. Fuq dan il-punt il- kompromessi jeżisti, pero kollox ovvjament jiddependi fuq il-pakket ta' ħari. Fuq il-limitazzjoni ta' żmien għall infurzar ta' sentenza l-Parlament irid perjodu ta' 10 snin il-Kunsil ħames snin. Kompromess ta' seba tmin snin ġiet issuġġerita min-naħa tal-Parlament, però ma ġietx aċċettata min-naħa tal-Kunsill. Allura parti minn hekk il-VAT jibqa l-aktar kwistjoni kontroversjali. Il-Parlament jappoċċa bisħiħ u ġiet appoġġata mill-Kummissjoni u li tixtieq iżomm il-VAT fiħdan l-ambitu tad direttiva. Il-Kunsil kontra kompletament għall-inklużjoni ta' dan l-aspett u għalhekk l-ebda proposta ta' kompromess ma eh, da' tiġi meqjusa fuq din il-kwistjoni. Kien l-aħħar trialogu u l-presidenza tal-Latvija issa u għalhekk issa ħerqana biex eh, ikonna l-presidenza tal-Lussemburgu u nittamaw li forsi bekk ikolna arja ġdida u anki xi perspettiva ġdida rigward il pożizzjoni tal-Kunsill speċjalment f'dak li għandu xjaqsa mal-vet għaliex ta' bilħaq dinja l-aktar dan huwa l-aktar punt eh, importanti għall-Parlament. Dak kollox minnħati għaj, grazzi Sur President. Thank you very much. Grazzi tassew. Kenna prezentazzjoni komprensiva u ħafna ma nafx hekk xi ħadd li jixtieq jikommenta. Jider li għaw numru ta' xedew rapporters ma' xekjaw xaħat minnkom li xtiq jikkommenta ma' nix għalfejn tawlu diskussjoni għax il-prezentazzjoni ta' Sinjor Sipil kienet tajba ħafna tajb wis, mela issa edin zewx minuti bil-qoddim, mux sir nisospendi l-proċedimenti għax ma jgħamilx sens u għalek naddu mal-ewel għal-punt li jmiss fuq l-agenda. Pero ser nagħmel dan kif suppost, skont il-noti l-għandi uddimi bħala president, ġifri ser eżis kollegi, għaxek għandih miktub, il-rapporter tal-libes sur Kirchhoff ħejja verżjoni ġdida tal-abbozz tal-rapport iġi prezentat fi 26 ta' frar 2015 għal dan il-komitat. Numru sostanzjali ta' amendi tress u għanna 787 fil-fatti naħseb li kienu aktar, pero għawnek għanna n-numru 787. Apparti l-abbozz ta' rapport dawn jorbtu mal suġġetti kollha imsemmija un fuq u dawn is-suġġetti huma kollha l-kwistjonijiet marbuta mar-rapport innifsu. U għana sir ikonna skambju ta' femijiet tlet relaturi, tlet laqata ta' relaturi seħew diġa, pero jien bħala president ser nagħti l-kelma li rapporter is-Sir Kirkop. Grazzi tassew, Sir President bħala president, fit anzi kif għadu kif għal tajb il-president, ovvjament kien hemm numru sinifikattivi għal numru ta' amendi għal rapporti għaj. U l lamendi riflettu l-importanza li l-deputati qed jagħtu lil din id-direttiva u li jagħmlu waħda tajba. U għalhekk il-Parlament huwa impenjat kif tafu anke fil-plenarja biex jiksbu fema, eh, jiksbu soluzzjoni sa tmim din is-sena u nittama li ħaddieħor jista' jgħid ukoll li hemm xewqa li jinkiseb progress anki fuq il-regolament tal-protezzjoni tad-data u il-regolament eh, eh, li jista' jintlaħa anki skeda adegwata. Naħseb intom il-kol ta' fil-pozizjoni tiegħi xini sissa, jiena nemmen li din id-direttiva mhux biss essenzjali fil-ġlida kontra il-terrorizmu u l-kriminalità organizzata, però hija essenzjali wkoll biex faslu l-aktar standards għolja l-protezzjoni tad data u li proċessar u anki redress legali għal drittijiet tal-passiġġieri. Il-xogħol tagħna fuq is-sigurtà da tipproteġġi l-ħajja tal-bniedem, però anki l-libertajiet tagħna u fl-opinjoni tiegħi dawn l-anijiet jistgħu jiġu indirizzati b'mod ġust din id-direttiva. Li gwart l-amendi li rċevejt Hemm selezzjoni wisa ħafna, hemm amendi li qed jitolbu għal ċaħda kompleta tad direttiva fil-waqt li hemm oħrajn li qed jitolbu għal aktar qasma tajba tad-data u anki ġbir tad-data. Hemm amendi li qed jipproponu mudell għal regolament kif ukoll għal direttiva. U jiena ċarajt il-pożizzjoni tiegħi fil-proposta reveduta u sħaqt dan, li, dan huwa rapport revedut għaliex ċertu media qed jagħmlu referenza biss għal proposta tal-Kummissjoni u jien naħseb li minn perspettiva parlamentari din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Jiena għandi opinjoni fuq kull amenda individwali, però jien naħseb tkun aktar utli biex dawk li qegħdin preżenti llum jispjegaw iħsib tagħhom fl-amenda li resqu għaliex jiena eh, jider li ninsab marbuta unek ma dan is-siġġu tal-President u jinarit naqdi dmiri mod oġġettiv. Hemm elementi prinċipali nistgħu nilħu soluzzjoni u besibna namlu dan, dawn l-elementi principali jinvolvu l-protezzjoni ta' data u salvagwardji, l-ambitu ta' direttiva nifissa u anki l-tiġa li konna sim ta' informazzjoni motaħjar u anki regoli rigwardin il-qasma ta' informazzjoni bej l-istati membri. Jider li hemm xewqa ċara bej l-istati membri fl-amendi tagħhom biex jassikuraw li meta aħna noħolqu miżuri ta' infurzar tal-liġi rigward l-użu tad-data, dan din il-qasma ta' informazzjoni issir tassew ġifiri l-iskambju jkun effiċenti u l-istrumenti li ħanet niproponi jiġu użati u implementati kif xira. Ma jagħmel sens li jinħolqu strumenti jekk l-istati membri mbagħad ma jużawhomx, jew jużawhom ħażin. U kif qed ngħidilkom, dan jiġi rifless f'numru ta' amendi li għandi għandna ħafna esperjenza hawnhekk dwar miżuri li għaddew u li ħeġġu kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni sabiex bekk jindirizzaw l-infurzar tal-liġi u uħut minna bla dubju ninsabu dizappuntati dwar l-esperjenza ta' ċertu istrumenti għaliex dawn l-istrumenti forsi ma ġewx użati kif suppost minn ċertu stati membri kien hemm ukoll numru ta' amendi fuq kriminalità li tista' tiġi inkluża wkoll fl-ambitu tad direttiva kif ukoll ħtieġa li niġbru informazzjoni mhux biss għal titirit barra l-Unjoni Ewropea ma anke titjiriet fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-pożizzjoni personali tiegħi hija ċara fuq din il-kwistjoni ġela darba il-mekanizmi ta' revizjoni salvagwardi u ridress ikunu indirizzati, aħna rridu naraw li ftit ikun hemm diflijiet biex il-kriminali jkunu jistgħu jisfruttaw dawn il-possibiltajiet. Ix-shadow rapporters u jiena iltqajna numru ta' drabi u ħdimna mod kostruttiv flimkien, jiena realist u anki ottimist. Ottimist li ser jirnexxili naddi nissopravivi din il-laqa dal-ħodu. Mux għan il uftajim ovvjament, pero taħsbu li din ser tkun biċċa xogħol faċli le, ma naħsibx. Pero qed nippruvaw niksbu soluzzjonijiet billi naħdmu l-kol fl-imkien, mill-qrib. U nittama li ħna ser morru lura fil-komitat sabiex naslu għal sistema ta' PNR kif suppost u fejn il-maġġoranza ta' gruppi politiċi u membri kunu jistaw jappoġġaw. Jena nisab konvinta li ħtieġa u l-proporzjonalità tal-istrument għada hemm u li soluzzjoni mħaffa hija neċessarja. Kif tafu dan ġi midwi wkoll mill-Kunsill, mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri, mill autoritajt tal-Infurzar tal-Liġi kif ukoll l-Europol. Il-teddit li aħna tnafaċċew ma' reali u għalhekk aħna rridu nsibu soluzzjonijiet. Fl-aħħar kummenti tiegħi nix ningrazzja l dawk kollha li provdewna bl-informazzjoni, gwida u anki weġbu bosta mistoqsijiet u grazzi għall ekspertiz tagħhom eh, fil-ħidma tagħhom magħna. Nixtieq ningrazzja wkoll il-korrelaturi li jiena naf li kienu qed jaħdmu bisħieħ u kienet jikkoperaw b'mod sħiħ biex imexxu l-qudiem ir-rapport tagħna u għalhekk dan l-istadju biħsibni nati il-kelma lill kollegi tagħna sabiex ikunu jistgħu jikkummentaw. Jiena naf li nista' nagħti l-kelma naf li s-survos ma jistax ikun l llum, però u ġi sostitwit mill-kollega tiegħi Sur Diaz de Mayra li ser jitkellem fissem il-PPE. Pues sí, muchas gracias, señor presidente. Grazie, President. Iva, fil-fat jiena qed nitkellem man-nom ta' Axel pala Shadow Rapporteur ta' dan ir-rapport importanti u nixtieq nibda billi nirringrazzja lilek pala rapporteur għal xogħol eċċellenti li għamilt sa' issa Axel jgħat fil-buro tal-PPE Ewropew u għalli li fil-laqa ta' riga l-Parlamenti Nazzjonali għallu li kienu mħasbin ħafna ħafna għalix il-Parlament Ewropew et idum ħafna biex jizviluppa il-PNR Ewropew. Jina issa nixtieq nirreferi għal fejn qegħdin in-negozjati hawnhekk fil-Parlament il-PPE iħos li huwa importanti ħafna li malar kemm jista' jkun aħna neħdu pożizzjoni sabiex nkunu nistgħu nibdew immedjatament id-dibattitu interistituzzjonali u triologi. Il-Parlament qed idum wisq jaħdem fuq dan ir-rapport għaddew xarrejn minn meta aħna preżentajna l-emenda l bozz tar-rapport tas-Sur Kirkhope il-rapporter qed jagħmel biċċa xogħol eċċellenti kif qabel u nerġa' nirrepeti madana kollu Aħna kellna ħames laqat bejn il-Shadow Reporters imma sfortunatament ma minna ebda progress, aħna kellna diskussjonijiet fuq l-artiklu 7, 7, 8 u 1. Imma ninsisti illi emmek għat xejn miftijem, nista nirrepeti biss il-punti essenzjali għal ppn e. U huma punti illi aħna maħniex lesti li nċedu fuqhom għaliex għaliex għalina hija prioritarja l-protezzjoni ta' ċittadini tagħna minn attakki terroristiċi u delitti seri oħrajn. Il-punti prinċipali tal-PPE issibuhom f-70 emenda u issa aħna qed ngħidilkom x'qed jitlob il-PPE sabiex intom tkunu tafu. L-ewennet aħna rridu li l-kamp ta' applikazzjoni jitwessa l ppa e jaqbel ma l-inklużjoni tal-titjiriet intrakomunitarju jitlob l-inklużjoni ta' titjiriet nazjonali sabiex inaqqas il-possibilità li kriminali u ġellieda barranin jistaw kollom aċċess. Unbat l-inklużjoni ta' operaturi oħrajn bħal l-operaturi ta' vjaġġi turistiċi li bijaw pakketti turistiċi li jużaw titiriet ċata. Imma dawk li jiġbru u jipproċessaw bħala data tal-klijenti mhux dejjem għom l kumpanija tal-arja li tħaddem il-titjira għalhekk huma il-data tal-PNR għandha tindbat dejjem u tiġi trasferita dejjem il-Komitat ta' Affarijiet Barranin ta' dan il-Parlament kien għal eh, tkellem mod pozittiv fuq dan il-punt. Numru tlieta insaħħu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri u l-Europol. Din hija xi ħaġa essenzjali ovvjament aħna qegħdin nitolbu tisħiħ tal-rwol ta' Europol u ma nixtieqx noqgħod intawwal hawnhekk. Mbagħad il-perjodu ta' żamma ta' data u d-data inkriptata Dan huwa importanti, il-perjodu ta' zamma u ħazna ta' data huwa importanti ħafna għaliex hekk wieħed ikollu id-data għal ċertu perjodu ta' żmien u jkun dal-perjodu ta' żmien ikun qasir wies, nafx ngħid, dan ifisser l-investigazzjonijiet mhux se jagħtu l-frott. Iktar u iktar meta jkun hemm ċelluli kriminali li apposta iwaqfu l-attività tagħhom sabiex tintilef it-traċċa tagħhom u mbagħad aktar il qudiem ikun jistgħu jerġgħu jibdew jaġixxu anke b'aktar violenza u iktar ħruxija. Il-PPE jitlob estensjoni wkoll tal-perjodu ta' zamma tal-data minn erba' għal seba' snin umbat ikunu imħasra darba għal dejjem mod permanenti għallek id-data titkun enkriptata wara sitt xhur ma jistgħux jerġgħu jintużaw id-data sensittiva u biex inħarsu l-effiċjenza u livelloli ta' protezzjoni ta' data rridu niżguraw li kunem autorità nazzjonali ta' supervizjoni indipendenti f'kull wieħed mill-istati membri b'mod partikolari persuna responsabli għad data tal-PNR li fl istessin ikun l-istess responsabli biex jara kif qed tiġi proċessata din id-data. Ħames, il-lista ta' rejati serji. Aħna rridu konna definizzjoni ċara ta' dawn il-delitti eh, edha nizla fl-emenda 273 u rridu naraw eżattament xi tfisser din it-teddida eh, serju eh, serja għal pubbliku. Ntikom eżempju Franċiż, il-gazzetta Ġermaniża qalet illi membri tal-politiċi Franċiżi għallu illi kollom proċessar ta' data data tal-PNR biex kunu jistaw jgħamlu investigazzjoni ta' terrorizmu komitat Franċiż war li jaħdem fuq dawn l-affarijiet semma il-pulizija meta tilfu traċċa ta' sajiet Kwaċi li kien wieħed minn dak li responsabli għall-attak fuq ċali Ebdo għal xu tella minn Parigi għal Rems u Franza għalet illi eh, qed indumu wis biex ikonna sistema ta' PNR Ewropew jew inkella ikkun PNR restrittiv ħafna, il-Franċiżi waħedhom se joħolqu ftejimiet bilaterali għall skambju ta' data tal-PNR u qed jgħidu illi probabbilment se jkunu in ferm inqas eh, Eh, sikuri u eh, garantiti mill-PNR Ewropew mbagħad naħseb illi ħafna stati membri issegwu l-eżempju ta' Franza jekk l-istituzzjonijiet Ewropew mhux se jkunu kapaċi illi jadottaw din id-direttiva l sur President. Aħna għandna nisimgħu u natu każ dawk li qegħdin jgħidulna l-istati membri u l-parlamenti nazzjonali sabiex inkunu nistaw nifissaw l-impenji tagħna mala kemm jista' jkun din hija l-pożizzjoni tal-PPE u l-pożizzjoni tiegħi u dik ta' Axel Voss. Niqafaw grazzi. Uh, well, thank you very much. Grazzi tassew. Issa l-SND nagħti l-kelma l-Onorevoli Sipel. Grazzi tassew. Sur President. Ma nafx mi fej għandi nibda wara li smajdan kollu forsi type night li aħna l-kol għanna perspettivi differenti. Ma nafx jekk dan kienx minħabba traduzzjoni, pero l-PPE donu et jitlob ħafna, kulħadd jista' jitlob ħafna, però fl-aħħar mill-aħħar aħna nridu nilħu kompromessi u jien naħseb li din għandha tkun il-bażi biex eh, naslu negozjati minkejja dawn seba' mit amenda u differenzi nixtieq xorta waħda nirgrazzja l-President għalli ħal ħin tiegħu anke jagħmel sforz sabiex joħloq dialogu. Sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nilħu fema ċara u jekk n-nisa din jgħidu li qed indumu wis, jiena nista' ngħid li l-ewwel parti kienet qasira ħafna u ma kenniex traduzzjonijiet tal-amendi kollha, allora ma stajniex niddiskutu eh, kwistjonijiet konkreti ma dana kollu jekk aħna nħaffu ma jfissirx li nkunu qed naslu riżultat tajjeb nixtieq nagħmel referenza wkoll kolla riżoluzzjonijiet li aħna għaddejna fil-Parlament li aħna qbilna fuqhom. Bilna fuq eh, PNR wieħed tal-Unjoni Ewropea li se applika l kulħadd u xtaqna li konna protezzjoni ta' data li eh, nilħu ftin fuqa fl-istess waqt il-PPE jagħmel referenza wkoll għal protezzjoni ta' ċittadina, ovvjament dan u aspett importanti, però 99% aktar minn 99% ta' passiġġieri huma persuni innoċenti u aħna rridu nassiguraw li ma jkunx hemm abbuż tad dejta tagħhom u nassiguraw ukoll li jkun hemm kemm jista' jkun sigurta possibbli anki sabiex id-data tkun tiġi użata kif suppost u il-passiġġieri huma persuni ċittadini innoċenti ma jiddaħlux sistema eh, li huma mhux suppost ikunu fija. Aħna tkellimna dwar il-lista ta' reati, pero dak kollu li rappreżenta teddida għandu jiġi inkluż fil-lista ta' teddidiet u għalhekk aħna nħossu li dan għandu jiġi inkluż ukoll da kollu li jirrappreżenta teddida u fejn il-PNR tassew ikun jista' jagħti l-valur miżjud tiegħu. Kien hemm reati fejn il-PNR ma kienx qed jagħti valur miżjud u għalhekk iċ-ċittadini mandom xiġu infixkla għaliex ngħidulhom li l-informazzjoni li jagħtu ma jkunu jistgħu jgħinu f'dawn il- situazzjonijiet. Irridu nirriflettu dwar kif il-deċiżjoni tal-qorti fuq il-protezzjoni tad-data tista' tiġi wkoll mħarsa kif dan kollu jaqdir wol. Kif aħna nistgħu nżommu konformi u anki noħolqu regoli li jassikuraw ħarsien mardux nesperjenzaw xi ħaġa fejn aħna naddu liġi Pero mbagħad il-qorti tmur kontrina. Allura tajjeb li nqataw il-ħin nassikuraw li noħolqu riżultat adegwat b'saħħtu. Anki l-perjodu ta' żamma tad-dejta kien ħarsu lejn il-kriminali u ngħidulhom kif eh, kemm dan ser jieħu żmien eh, qed ngħid dan kollu b'mod ironiku forsi tajb li najdu li nżommu d-dej tal-50 sena u nassikuraw li u ma jkollhom jistennew għal ħafna snin qabel ma jippruvaw jerġgħu jivvjaġġaw. Iġifiri, rridu noħolqu bilanċ hawnhekk, rridu nixtu l-attenzjoni fuq eh, kriminalità transkonfinali dejta marbuta ma titjiri transkonfinali għandhom jiġu miġbura Se jekk kriminal jiġi njorat, fejn ikolna witch, per eżempju, jew isem, f'dak il każ nixtieq niġbet l-attenzjoni fuq eh, x'inhu l-valur tal-PNR. Jekk inti jkollok isem ta' kriminal, inti tassumi li aħna fl-Ewropa għanna bosta miżuri unkun nistaw nużaw databases differenti sabiex bekk insibu lil dan il-kriminal. U l-valur prinċipali tal-PNR u li meta naqdu flimkien l-algorithms bejn informazzjoni li tattiġi mill-pulizija u informazzjoni minn ximkien ieħor, wieħed ikun jista' isib il din il-persuna li wieħed s'issa ma jkun għadu jaf U għalhekk dan kollu rrid jittieħed fid-diskussjonijiet. Aħna na pożizzjoni differenti fuq osma differenti u jiena naħseb li ninsabu fil- rotta tajba sabiex naqblu f'bosta oqsma. Pero għalina il-kwistjoni li nieħdu kont tal-deċiżjonijiet tal-qorti u l-protezzjoni olja tad-data anki l-ambitu importanti. Aħna irridu nassikuraw ukoll li fl-aħħar mill-aħħar u fil-fatt anki l-Kunsill xtaq l-istess ħaġa li aħna ikonna sistema singola Ewropea li tiġi applikata fl-istati membri kollha u mhux ikonna 29 sistema differenti minn xulxin ħasser kun qed naħdmu fuq dan kollu nittamaw li anki jekk ma nistax nsemmi l-ġurnata li ser nieħu ftehim nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar naslu għal deċiżjoni. Grazzi, sanat il-kelma l-Sofin. Thank you, Chair and Rapporteur. Grazzi tassew, Chair, Rapporteur, tnejli jintom insomma. Jina u kol nishti uh, nidwi l-klim ta' Bridget, nixin ringrazzja l-relatur u l-korrelaturi, għalix jina wara kollox naseb li eh, dan id-dossier għandu storja diffiċli warajh u għalek ħaġa tajba li l-ġajna l-lura madwar il-mejda ta' negozjati f'atmosfera pozittiva jkolli najt li ninsab pittos sorpriz ta' il-kliem ta' surdija zemera, x'daw ma jirreflettux l-atmosfera fejn aħna konna t-negozjaw fija, sissa. Sissa jina naħseb li il-komment li l-Parlament Ewropew miexi bil-mod fid dossier tal-PNR mhux vera aħna qed naħdmu qed nagħmlu x-xogħol tagħna u nittama li r-rappreżentanti tal-Kummissjoni u l-Kunsill qegħdin fostna llum meta il-Kummissjoni u l-Kunsill biħsibhom eh, jaslu xi riżultat. Ħajaddu għaxar snin oħra biex nilħu soluzzjoni jina ili nistenna l-xarajn u nofs biex nirċivi tweġiba għall-litra li jina bat. U ma nafxek il kummissjoni biħsiba tweġibni Eh, permezz ta' ħammima jew xi ħaġa oħra, però verament nixtieq nirċievi tweġiba għall mistoqsija tiegħi, għalmenu sat minn din il-ġimgħa. Ma naħsibx li hija ħaġa daqshekk diffiċli u l-litra tiegħi kienet fuq żewġ kwistjonijiet, mistoqsijiet li jiena ressaq diġà f'Marzu, mistoqsijiet preċiżi ħafna u jiena marċevejx tweġiba għalihom. Daw għandhom xi jasmu għal ħtieġa u l-proporzjonalità neċessità u proporzjonalità ta' PNR tal-Unjoni Ewropea. U it-tieni punt rigward l-analizi legali tal-Kommissjoni fuq il-deċiżjoni ta' zamma ta' dejta ewlenija għal dan id-dossier. Aħna mpenjena ruħna li naħdmu fuq dan il-fajl nikonkluduh sa' tmim is-sena, però jiena nistenna li il-Kommissjoni u l-Kunsil biex jaslu r-riżultati tagħhom għal xinkella aħna mhux ser naslu r-riżultat lanqas. Aħna ovvjament ser namlu xogħolna, però kintu ma tagħmlu xogħolkom mhux ħanaslu għal deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar. Komment iħor qabel ma naddi sostanza jina tassew naħseb li is-suġġeriment minn Sur Diaz de Mera fisem il-PPE li ser jkun hemm rabta ma' Charlie Hebdo li seta dan seta jiġi evitat. Jiena kompletament niċħad din il-kwistjoni, verament m'għandux jaqsam. Dawn in-nies kienu magħrufa fost is-servizzi segreti, ġifieri tiġix hawnhekk u tgħidilna li kieku kien hemm EUPNR, ġifieri jekk il-Parlament kien eh, jaċċetta d dossier ta' qabel dak il-każ Charlie Hebdo ma kienx iseħħ, jien naħseb dan huwa suġġeriment li disgustani tassew. Issa rigward is-sustanza tal-proposta, mill-grupp tiegħi nista' ngħid li aħna għandna priorita prinċipali u dini kif aħna nistgħu nilħu l-iskambju ta' informazzjoni. Tajb li niġbru ħafna data personali, però sakemm din l-informazzjoni tiġi maqsuma bejn il-persuni, bejn l-istati membri u l-awtoritajiet tagħhom, ma ser ikun hemm għan. Jekk għandna ser ikunna sistema ta' silo, 28 silos dak il-każ, eh, mhux ser ikunna aktar sigurtà, però li konna qasma ta' informazzjoni hija ewlenija din il-ħaġa. Aħna rridu sim mandatorju tal-informazzjoni Rridu naraw ir-riżultati tad-data tal-PNR u fejku meħtieġ anki il-raw data fjan fissa. Rridu proposta koerenti dwar dan u nażlu li kolna unit ta' informazzjoni tal-passinġir wahdini naħseb dan jista' jinkiseb permezz ta' regolament u mhux direttiva. Nistgħu niddiskutu d-dettalji però dan huwa ewlieni għalina għal kollox. Rigward l-ambitu, il salvagwardji u elementi oħrajn, dan kollu ser jiddependi fuq il model tal-unit ta' informazzjoni tal-passiġġier. Aħna bħalissa qed nitkellmu fuq lista ta' reati li jiġu koperti mill-iskema tal-PNR. Nista' nimmaġina fejn aħna qed nippruvaw nfittxu kompromess, però tep li ninkludu reviżjoni ta' din il-lista ta' reati L-ewwel qabel kollox minħabba l-fatt li d-dinja hija dinamika, tinbidel u għalhekk m'għandniex esperjenza f'skema tal-PNR, walakin naħseb li huwa importanti ferm li nagħmlu monitoraġġ mill-qrib dwar jekk il-PNR verament hux qed jikkontribwixxi li jisolvi jew jipprevjeni dawn ir-reati u jekk ċertu reati jistgħu jiġu eliminati oħra jistgħu jiġu miżjuda dan huwa aspett importanti salvagwardji Eh, ma nistax nidħol f'ħafna dettal, però f'dan il-qasam importanti li kunsil jasal għal reżultat fuq il-direttiva tal-protezzjoni tad-data, issa f'dak li għandu x'jaqsam ma' titjiriet f'dan l-Unjoni Ewropea u nkella mezzi oħra ta' trasport, jien hemmhekk kolli ma nistax naqbel mal-rapporter, aħna kontra li ninkludu titjiriet fiħdan l-Unjoni Ewropea jew mezzi oħra ta' trasport Il-kwistjoni li sissa ġamat għajmiċ minn Sinjura Sippel fl-intervent taħħa, pero jena naf li ħna naqblu fuq dan din kwistjoni u kolija il-mira tal-iskema tal-Unjoni Ewropea biex tipprova tillimita kemm jista' jkun il-ġabra u l-proċessar tad-data. Nillimitaw kemm jista' jkun il-żamma tal- il-periodu ta' żmien għażama ta' data nixtiequ nipproponu wkoll il-masking out ta' data tal-PNR, ġifri il- li d-data maddum xaktar maħżuna wara 30 jum bat tiġi eliminata kompletament, pero ċertu data ovvjament tkun neċessarja għal ċertu investigazzjonijiet partikolari, pero mill-ġdid sabiex aħna nkunu nistgħu niddeċidu fuq din dawn it-tip ta' dettalji għandna bżonn informazzjoni li aħna tlabna minna tal-Kummissjoni. Kemm il-darba ikolli ngħid. Żewġ kummenti oħra qabel nagħlaq Is-Sur Diaz de Meras qal li rridu nisimaw l gvernijiet nazzjonali u l parlamenti nazzjonali. Jien naħseb bil-kontra, jien naħseb fil-politika għanti l-ewwel u pozizjoni, un bħagġa la darba jkollok pozizjoni f'dak il-każ negozja Dak il-mod kif jaħdmu l-affarijiet u mhux bil-kontra, għaliex il-xol xogħol tagħna għalhekk huwa neċessarju. L-ewwel net irridu niksbu naraw b'mod ċar rridu aħna u mbagħad Jien naħseb li għal kemm mhux faċli kif eh, għal rapporter, għal relatur, kompromess jista' jintlaħa. Aħna nistgħu nilħu l-anjiet tagħna, però mhux qed ngħid li ser ikun hemm riżultat garantit fl-aħħar mill-aħħar, però jiena pożittiva u kuntenta li kulħadd ħa dan l-impenn Pero il-suċċess tagħna ser jiddependi fuq l-impenji tal-gruppi kollha politiċi, però anki l-istituzzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Thank you very much, Sophia. Grazzi tassew, jien għalbek. Grazzi jina jkollinejt irri aħna rridu nixtiequ miġbu kommenti kollha. L-ewwel neta dak li qal is-Sudemera nasab l-espressjoni fejn għandek nuqqas ta' ġbir ta' data li tikkawża violenza u kriminalità mhix vera. Kif aħna niġbru d-data, fista jkun qegħdin nxekklu dak li jkun jisiru kriminali? Jew jagħmlu għad violenti. Dan isir bil-prevenzjoni, jisir billi noħolqu soċjetà illi qed il-rata kriminali. Mm, Edat tella il-rati ta' eh, da clearance. Din din hija xi ħaġa li ħna qegħdin niċċumbawha jekk aħna rridu nsibu soluzzjoni fuq sikurtà u id-naqis kriminali jandu jkun lana ħari issa. Il- il-kvati kriminali jridu jaġġustaw ruħom għal eh, loopholes, għal lakuni xie tfisser għallura ġifir li għanna bżon kopertura sieħa? Ma mela nisa naqbdu nġbru ta' met sena lix. Dak li kun jista' jinħeba xi ftit żmien u mbagħad jerġa' jiġi lura. Ġifieri jridu nkunu nafu xom 20 sena qabel. Biex ikonna kopertura sieħa. Jew man zabux per eżempju. Eh, informazzjoni fuq passiġiri li vjaġġaw bil-ferrovija. Jena nista mur fej irrit bil-Deutsche Bahn per eżempju, minna minna ħadd ma jarra li xej. Firri minix ta' dita ta' sikurta, nista bil-karozza, ġifiri għafej ma' n kull persuna li morru bil-karozza, jisuq il-karozza. Jitridu kopertura siħa mela ħeq trasport pubbliku, il-rota. Eh, naqbdu u nistaw eh, eh, namlu sorveljanza sħiħa tax qed jiġriħin kollu minn kulħadd. Dik kun l-aġenda tagħkom mela, il-Qorti tal-Unjoni Ewropea hekk għadak dak li għadha kif għamlet, għadha kif għaddi sentenza illegali, deċiżjoni illegali fuq il-direttiva taż żemma tad-dejta sena l-oħra Ilem, ilem, ilem aktar minn sena li qorti qalet moċċar illi f'soċjetà bbażata fuq stat ta' dir demokratika pal stati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'soċjetà fejn inti għandek karta ta' drittijiet tal-bniedem fundamentali wkoll għal ħarsin tad-dejta, jekk inti għazzom id-dejta personali, meta tiżżomm id-dejta personali, inti trid ikollok rabta proporzjonata ma riski jew suspett, ma tax taqbad toħroġ u tiġbor id-dejta fuq kulħadd u kull kif ġibu laħaq. Biss għax inti ma tafx kif taqbad tagħmel, tagħmel aħjar minn hekk, trid tfittex x'inhu ma riski, trid tfittex x'inhu ma suspetti, persuni suspettati. Dak huwa xogħol tal-pulizija klassiku. U hemmhekk e- e- fuq hekk huwa bbażat il-regoli tal-istat ta' dritt ta' demokrazija bażika u għalhekk għan pereżempju e- huwa bbażat il- il-regoli il-liġi li għan fi Stati Uniti, di bazzorra fuq il-Stati Uniti fuq il-tfittxija u sekwestru l-fat li inti musax taqbattu titħol għand kullħat kif ġipu laħħa. U li siġej xqal fuq għadlilla, u għannet fuq din il-direttiva u din il-direttiva ġiet proposta qabel il-Orti Ewropeja għamlet għamel il-kas tiegħu fuq il-kas żama ta' dejta mela din id-direttiva fuq il-PNR ma jbassaqarx u mhix tajja bħal ebda eh, eh, prevediment ta' min jew tbassir tal-lema titjiri huma riskjużi, hinijiet ħinijiet huma l-iktar riskjużi. M'hemm xebda ġustifikazzjoni fuq il-profiling ta' kull passiġġier qed tiġri mod automatiku, ila tiġri mod automatiku, hemm il-kelma forever. Ġifiri kull passiġġier huwa qed jiġi qed isir profil fuq. u. memx miżura li qed tiġi li riveduta, memx sunset clause, maħna deċidejna illi sempliċiment għabdun zomu dek ta' kulħadd tal-dejjem tal-dejjem. Ta' mhux di mux miżuri mirati jek nħarsu li miżuri mirati, mela kif Stati Uniti bħalissa mexin direzzjoni aħjar minna fl-Ewropa għax huma qegħdin jitkellmu fuq li jkunu iktar immirati fil-miżuri tagħhom, fl-azzjoni tagħhom, jippruvaw li iddaħlu ċertu kriterji ta' mira, mirata fuq persuni li huma sospettati li ġibu magħhom ċertu riski u anki eh, mill lata ta' hija ċara illi il-politika ta' ġbir ta' aktar dejta fuq persuni kompletament innoċenti ma rnexxietx. Għaliex qed t tixxekkel anzi x-xogħol tal-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi. Għet eh, jisulhom ħafna flejjes, eh, għandek bżonn ħafna nies, Eh, biex nirredaw dejta li miex relevanti, jridu namlu mira, nimraw aħjar, nifokaw aħjar, u bekk aħna nistaw nasaw soluzzjoni, jek aħna irridu ikonna rizultati, mela irridu illi namlu dan il-xol, u skandlu, għarru kaza, illi e, promissjoni u konsil ma bidlux il proposita ħob fid-dawl ta' dak li għallu id-deċizjoni, deċizjoni deċizjoni tal icj qabdu u għajnew kompletament għal din id-deċiżjoni tal-istituzzjoni li gbar eh, iktar prominenti tal-Unjoni Ewropea. U jekk inti qed tgħid, meta ikun jaġennata di jekk inti qed tgħid li PNR ġie għaxem ħaġa kompletament differenti mid-data personali, ma jimmux il-każ, jekk inti jekk qed taħseb li l-PNR m'għandux jaqsam ma' personal data, għana batna dan il-ftajim, ta' bozza ftajim, l-qorti biex naraw xidrilu l-qorti u jekk għax ikun hemm użu ħażin ta' din il-PNR. Ġifieri ma stawx nagħtu naqa' ċans il-qorti biex tuġeb din il-mistoqsija qabel ma mexxu ktar il-qudiem biex nadottaw mill-mallada miżura li fl-ħarb l-ħar mhijiex effettiva, ġifieri nix nitkellem fuq il-kwistjoni tal immirar eh, eh, u għawek biss li aħna nkunu nistaw niksbu konsens fis-soċjetà Eh, mhux biss fil-Parlament ma fis soċeta illi aħna ma rnexxinx niksbu dak li huwa iżama tad-dejta li jattal kulħadd li jitfakku ħat fl-istess keffa u fl-aħħar mill-aħħar mu qed tigawdi ħadd minna. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi sew, Signor Vinberg. Grazzi, grazzi ċer, grazzi rapporter, ser prova inżomma iktar fil-qosor għaliex dak li għal u tajjeb ħafna e, ħna nħossu illi rridu nipruvaw indaħlu fis-seħ din proposta mill-aktar fis jiena naf kriminali li eh, għadin li jem kriminali daħlin u ħarġim l unjoni Ewropea ħaġa li tħassibni ħafna u jekk huma qed mezzi ġodda kif jagħmlu dan mela aħna rridu nkunu ehm, pass d-dimom. Jiena nixtieq ringrazzja l-awtura dan il-xogħol stajab ħafna li sar jekk s sena diffiċli għaliex eh, ħafna membri li għandhom idea differenti, hemm diskussjonijiet differenti għaddejn bej shadows biex jipruvaw jisibu kompromessi bejn it-tmin mit-temenda, miex jifitriq tajba iżda. Ma nix nqodu issa ntawlu għazzejiet. Din il-fat li qed iddum daqshekk qed intlajjaw din qiegħda tħassibni. Għax aħna rridu regoli fejn jfisser li l-istati membri kollha qegħdin jiġbru l-istess informazzjoni u qegħdin iwasslu l-istess informazzjoni għaliex importanti li inti tkun tista' tiġġieled kriminalità serja. Ma naħsibx li l-PNR għandu biss japplika biss għal-titiriet l-barra u lejn l-Unjoni Ewropea ma' kull tip ta' titira, inkluż chartered flights irridu li mmexxu l qoddim mill-aktar fizi hija xi ħaġa li la dejja mill-2011 eh, Nipruvaw li naqdu il-sforzi kollha tagħna biex inkunu nistaw nagħmlu li biex aħna ma nkunux biex jiena ma nkunx eh, ma ħosnix mhix sikura f'pajjiżi. Um, I've got um, two speakers on my list. Um, Uh, first of all, Madame uh, Rivo Dallon. Uh, um, si. Merci, Président. A travers les amendements. Grazzi, minħab permetta l amendi li jina n ressaqt u firmajt jina naqbel li ndaħlu charter u private flights fil-mekanizmu tal-PNR ħafna minn dawn it-titiriet għandhom bħala destinazzjoni żewġ l-barra u l-Unjoni Ewropea u dan tagħmel aktar um, eh, kundizzjonijiet indaqs bejn il-kumpaniji kollha tal-in tal-ajru. Jiena lek naqbel ma l-tneħħija tal-kelma transkonfinali Eh, f'każijiet gravi u fis-sadijiet tal-istħarriġ diffiċli tkun taf jekk il-ksur tal-liġi eh, li jkun sar jista' jkun ikollu pereżempju natura transkonfinali il-PNR jista' biss jgħin biex nistabilixxu ramifikazzjonijiet possibbli ta' netwerk kriminali u kompliċità l-barra mill-territorju nazzjonali. PNR jgħid ikun ukoll proporzjonat u eku u eh, minna ħafna emendi biex insaħħu din il-mekanizmu tal-ħarsin tad-data fostom il-data sensitiva jeskluża. Imma aħna rridu nirvedu l-ideja ta' razza li għandha tkun kelma mhux ta' dinjeta u mhix xir hawnhekk għaliex aħna l-koll naqpartjenu għall-istess razza. Ija xi ħaġa li l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin jaqblu miegħu Jekk aħna naħdmu mod iktar effiċenti, mod iktar operattiv, mod iktar proporzjonat u nirrispettaw iktar ġittijiet tal-bniedem kien Ewropej ħajtuna valur miżjud biex niġġieldu kontra terrorizmu u kriminalità organizzata. Merci, thank you very much. Uh, now, Madame Guillaume. Signor Guillaume. Grazie. Jina kollinajt li eh, eh, konna sorpriza ma dak il-lint ntqal minn xi kollegi għabli ma somma l-idea li kull son irreagġixxu. Qed kemm fuq il-PNR. Tuqt attenti fuq l-artiklu eh, li qed jipprova jgħidilna eżattament kif nevitaw dawn it-tentattivi, imma aħna għanna għanna dan l-opinjoni tagħna, din hija l-femma tagħna uħrajn u oħrajn Għedimna Ħdimna flimkien magħhom. Għawna qed fuq erba' reġistri fejn jina wkoll irid nagħmel mendi. L-ewwel net biex insaħħu dimensjoni Ewropea tas sistema wkoll impatt armonizzattiv tad direttiva hemm ukoll propost ta' li tappoġġa din is-sistema ċentralizzata ma rridu nsaħħu l-garanziji tal-kriterji ġiġu applikati b'tali mod li ndaħlu fis-sistema sħiħa li hija sistema ta' supervizjoni komuni. U tini ħaġa hija li insaħħu l-garanzija eh, li jinfokaw ukoll fuq l-informazzjoni li tingħata lil passeġġieri, intejbu it-ħaddim tal-pjan tal-unijiet tal-, -pjan, tal informazzjoni li passiġġieri u tisħiet tal-garanzija trasferiment tad dej tal-PNR pajjiżi terzi sabiex il-vavazzjoni tar-riskju eh, jiġu evalwati sew minn dawn il-units. Unbat li iż-żamma ta' data sensittivi rridu narraw li kif trasmessu trasmess ukoll u trattat u eh, fil-proċessar ta' din id-data eh, nes fuq il-titlu taħt it-titlu rimarki ġenerali fuq din il-proposta kif jiġri ħafna drabi l-evalwazzjoni mill-ġdid addizzjonali huwa mbassar għal livellat kwantitattiv biss. Allura rridu illi il-Kummissjoni tifoka wkoll fuq regolamentazzjoni kwalitattiva għal eh, ħarsin ta' data u għalek nisaw nżidu għatta kriterji rridu rridu ġozaminati. Grazzi. Thank you very much indeed. Um, what I wanted to do now in the time we have... Um, I dak li rridna nagħmlu f'dan iż-żmien il-ħin li kellna u forsi konna ċertu tuġibiet mill-Kunsill u l-Kummissjoni. Mm, ma nafx eh, jekk Sofi se jkollha l-tuġibiet kollha. Ma nafx, eh, ħat istaġibx minn dini biex ta' xogħol, ma forsi tisattina tweġiba dan id-dibattitu u l-pożizzjoni li palessa qegħdin fiha ġifieri kieġbok kunsill. Tista' tikkummenta? Grazzi. minħat tal-Konsil para presidenza nista biex nisħaq illi dan l-istadju dinja kwestjoni importanti u nilqaw l-impenn tal-Parlament Ewropew biex naħnu dan il-fajl u aħna tassew kontenti li qed naraw li din il-rapport qed jiġi preżentat dan id-dibattitu tal-lum jiġi preżentat u nittamaw illi kif qed tintqabel illi l-vot daq tisegwi. segwi il-Konsil għada tibqa impenjata bisih biex tilħaq ftajim l-aktar fis. U għek kif intqal l-lum fil-laqatana tal-lum importanti illi aħna ninvolvu ruħna f'dan id-dibattitu istituzzjonali. Business ħaq illi konsilu ħoss illi importanti mm, li ikonna pjannar effettiv għax inħossu li fid-dialogu ta' Parlament Ewropew dan jista' jinkiseb. Għajma iva, dil-kustjoni fuq il-pakket ta' protezzjoni konsil jaf bisieħx kemm importanti dan il-pakket u qed jippruvaw imexxu l-qudiem permezz ta' dan il-prospettivi eh, proposti leġislattivi dan ir-rigward. Grazzi. Kommissjoni? Grazzi. Xinċer, reporter. Musa naqdu nislu fil-irqaqat tekniċi, napprezzaw għafna r-rapport tijak u diġaħedna dan sepp li jessa ċans huwa li nipruvaw għawnen inwiġbu għal Madam Indvelt. U ninfakru illi l-Kommissjoni reġixiet għal din itra ta' rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fi 11 ta' frar. Din l-itra ndbatet lilek eh, lilkom fil-Parlament fi 11 ta' frar u jidentifika l-elementi li l komissjoni konsidrat bħala tweġiba. Eh, l-itra li batet Madam Indbelt ma' Sinjora Vikstrom f'Marzu u koll ser nġibolija dal wat Naċċertakom illi ħatkun ħat irċivu da' titra. Probabilment qed din il-ġimgħa. Littra ġabret għatta mistoqsijiet eh, dettaljati. Kif tafu, il-Komissjoni ħejjiet żewġ avvenimenti waħda fuq talba tal-Parlament li joħora fuq inizjattiva propja tagħna u lan kien li nejnu l-MP illi jirċivi tweġibiet illi kienu provduti mill-esperti nazzjonali la tweġiba li ġi provdut mill-espert nazzjonali kopra fl-essenza tiegħu il-tħassib kollu illi tqajjem fl itra u permetta li fil-fema tagħna li jkun hemm evalwazzjoni ċara in-natura sensittiva tal-informazzjoni għatali li l-Kommissjoni ma stax iktar maħħa. Din hija l-informazzjoni li provdewna istati membri fil-laqa tal-esperti li kienu li kienu ħafna membri parlamentari li jattendew anke l-assistenti tagħhom. U kien hemm aħna minna dispożizzjoni tagħkom l-informazzjoni kollha illi l-esperti nazzjonali tagħna ħafna uffiċċji tal-membri onorevoli fil fatt irċevew din l-informazzjoni li kienet asma bil-laqa. Issa fuq il-proporzjonalità u n-neċessità. Il-proporzjonalità trittit is bħala marbuta mal-Data Protection Safeguards li l-PNR sajda ħal fis-seħ għal sabiex naċċertaw l-interferenza potenzjali f'drittijiet fundamentali li huma kawżati mid-ġbir tal-PNR u l-proċessar huwa ġustifikat. Barra fl-aħħar fuq neċessità għal ħafna drabi e, anke fil laqgħa tal-esperti li l-proċessar tal-PNR fil-prassi l-unika għadda li jemmek biex tidentifika s t tidentifika s-persuna suspettata, ħafna drabi informazzjoni marbutu mal-PNR li tintuża flimkien ma' informazzjoni oħra eh, li tinżam minn autoritajiet ta' forzar tal-liġi li ġejjin minn long resources, għad diffiċli ħana nippruvaw nagħmlu distinzjoni bejn dawn il-każijiet fejn il-proċessar tal-PNR kienu l-uniku punt li wassal għal avvanz tal-investigazzjoni kriminali biex nduru lejn eh, sistema oħra ta' reati internazzjonali. Aħna ħan wieġbu għalli tratakom u nitamaw li dan sa jilħaqkom sat minn e, din il-ġimgħa. Grazzi tassew. Iva Sofi qed nara jdejk tila. Bbażi ta' proporzjonalità u neċessità eh, għadhom kif qalu ek il-Komissjoni li ħatir ċivi jitra jiena m'għandix problema li inti twieġeb imma ti tkun proporzjonata ġifieri ta' minuta biss jekk jogħġbok għaliex jirt immexxi l qoddim bil-aġenda. Iva, inqas me minuta. Jiena nistenna eh, eh, eh, senjuri li kolli tweġiba l-mistoqsijiet tweġibi mm, preċizi tiegħi dawn l-aħħar 11 sena li kota naħdem fuq din il-punt qatt ma ċevejt tweġiba preċiża li kien tweġiba isma' huwa veru dak li tajli li d-dinja hija tondat hija veru mhix tweġiba l-mistoqsija tiegħi. Jiena jekk ma tinix mistoqsija Eh, tijaj, jek man ċiċu t-wġibni, jina minnix eh, ser naqkompli naħna fuq dan il-dossier, kuħat irrit jati semu għomne, kien xie t-tadja serja serjeta li tina t-wġiba b-serja kalla ħna musta naħdmu. I'm just clarifying the point about the Earth and Galileo. Għan iċċara dil-bicċa tal-art u galileo għan itra, għan tikom, għan tik fuq dil-bicċa. Jek jittu permetti li sawfi jiena intitolat skont il nota li nagħmel tip ta' konklużjoni bħala rapporter, ma mhux namel nagħmel għadija li x'aħna smajna dak li kellu jiena, jiena qed nisma' dak li kellkom xi tgħidu wkoll konna kontributi minn tal il-Kunsill u l-Kummissjoni, x'qed nagħmilha ċara lil kulħadd hawnhekk illi tkellem li jiena ser u sen għamiltu kuħaden kompli nagħmel l-almu tiegħi biex nimmodera d-diskussjoni u nipprova kemm jista' jkun kompromess li jipprova jirrevola kemm jista' jkun nies. Ovvjament hemm tħassib, jiena tħassib tiegħi wkoll li huwa il-perjodu ta' żmien għax issa għandna għaddejja biha diġi tliet sin u nofs. E, ma hemmx rekord insomma f'dan il-Parlament, ma naħseb wasalna qrib. L-unika ħaġa nista' ngħid huwa li qegħdin nimxu l-qudiem forsi mhux daqs dan fil-pass kif jixtiequ jaraw xi wħud, imma bħala rapporter naħseb li huwa dmir tiegħi li nisimgħa il-minaħa ta' kulħadd u nippruvaw nilħu ftehim jekk nistgħu. U dak kan kompli nagħmel fil ħidan iskadenza li poġġetilna l-plenarja. Ovvijament, kull ma nista nagħmel nikseb bħala approċċ mill-gruppi l gbar u gruppi kollha fil-verità biex nikseb dan tassew kieku ingrutta dan il-grazzi ta' sew nandu għal punt li mis. Which is uh, mandate, it's, it's point eight. Il-punt li jmiss, eh, mandat għal ftuħ ta' negozjati għal tejjim tal-PNR bel-Unjoni Ewropea u Messiku. ċaġa kompletament differenti mis-suġġett li għadna kif semmejna. Kollegi, jekk kif għalluna diġa l-Kommissjoni, il-Messiku kellu leġizazzjoni tal-PNR fis-seħ mill-Deċembru ehm, eh, 2012 li fisser li kull linji tal-ajru li ġej minn Messiku jridu jitrasmettu d-dejt tal-PNR il-Messiku għal li l ehm, linji tal-ajru ehm, tal-Messiku qalu li kull li tal-ajru eh, li eh, l Ewropej mhux qegħdin jagħtu informazzjoni tal-PNR l-awtorit tal-Messiku imma dawn ma ġewx infurzati lejn laqas ajruplani tal-Unjoni Ewropea li ġil-Messiku jridu jiwaqfu il-multi f'ħafna okkażjonijiet imma l-awtoritajiet kompetenti fil-Messiku għamlu ċara aktar kmini sena li d-skadenza ħarja kienet l-ewwel ta' april biex jitrasferixxu xuddejta tal-PNR l-ewwel ta' april tal-2015. Il-Kummissarju Veropolis fil-sqarrija tiegħu qal li l-awtorità kompetenti fil-Messiku qablu li posponu skadenza sa li ta' din is-sena basta li l-Unjoni Ewropea timpenja ruħha li tibda negozjati formali sabiex tilħaq tajim. Dak ir-rigward il-Kummissjoni qed sfittix mandat mill-Kunsill biex tiftaħ negozjati formalment mill-fejn tal-PNR bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku. Però il-Kummissarju ukoll qal li ftajjim tal-PNR mal-Messiku ma jistax jiġi finalizzat qudiem Qorti ta' Ġustizzja ma tkun ħarġet deċiżjoni fuq il ftajim tal-PNR mal-Kanada illi l-awtorizmet tal-Messiku jafu ċinu l-każ. Nixtieq li jkun hemm xi kjarifika fuq dan il-punt kuħat taħseb li kjarifika fuq għadi, istan naħseb tajb li ndur l kummissjoni biex jtina ftit aġġornament għax qed jiġri f'din is-sitwazzjoni fidejk jekk jogħġbok Kummissjoni. Grazzi, grazzi tal-istedint nawnek biex notukom aġġornamenti opportunità tajba biex nikonfermaw ma'kom illi fil-fat il-Kommissjoni id-deċidiet u talbet eh, illi mill-Kunsil ikunem ftuħ tal-negozjati tal-PNR mal-Messiku. Aħna dejjem konna impenjati li jinsibu soluzzjoni ġdida għal din il-kwestjoni ta' trasmissjoni ta' data tal-PNR għal titjiriet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku. Kif forsi tafu il-Messiku kella leġizlazzjoni fis-seħ mill-Novembru tal-2012 li teħtieġ li linji tal-ajru kollha jkollhom dan it-titjiriet minnu lejn Messiku biex jitrasmettu il dejta tal-PNR. U minn dik id-data l-hemm il-linji tal-ajru li ma jitrasmettux il-, -il dejta jista' jkunu sanzjonati, imma din il-leġiżlazzjoni s'issa ma ġiet inforzata brabta ma' traffiku tal-Unjoni Ewropea u biss għalhekk nixaqsam traffiku fl-Unjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea. Għaliex eh, il-Kommissjoni tal-Bet il-Messiku tipposponi l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq ħafna kożjonijiet, kożjonijiet. Aħna rnexxielna li jkollna din il-posponiment E, f'dan l-aħħar il-Messiku għamela ċar li iskadenza aħarija trasferiment ta' data tal-PNR kien fil-ewwel ta' april ta' din is-sena. U it-talba għal e, sistema politika li jwaqfu mill imponwa fuq linji tal-ajru. Il-Komissarju f'kuntatt kostanti mal-awtoritajiet tal-Messiku dawn l-aħħar xhur u mod partikolari li l-ħar ta' marzu biex prova jipposponu, provaw jipposponu il-skadenza u komissarju Formal messiku eh, li kienu ħaj kien ħaj informa l-kolleġ tal-komissarju biex ikun hemm talba l-mandat u dan biex Messiku jipposponu l-skadenza tal-ewwel ta' Lulju. U għalhekk eh, il-Kommissjoni adottat rekomendazzjonijiet lil konsil biex jiftħu formalment in-negozjati ta' tajn ta' PNR bejn unjoni Ewropea u l-Messiku. Eh, proposta għat-talba ta' mandat għal dan il-negozjati eh, l-għajnija mill-Messiku u il-nexxina negozjaw il-posponiment tal-sanzjonijiet u għacċar il-fidaw tal-rekomendazzjoniet u ma' restretti mus ser ehm, nisol fid detal iżda naċċerta li komitat il rekomendazzjoni tal-Kommissjoni ehm, għanda mandat biex tiftaħ negozjati fid-dawl tal-prinċipji tal-komunikazzjoni tal-2010 u aħna konna gwidati billi niproponu Eh, il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2010 u il-deċiżjoni tal-ICJ fuq iż-żamma tad dejta Palma għedna il-Kommissjoni hija impenjata bisih biex kunem negozjati li jisu l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil labbozz tal-Kanada mal-Kanada u dan qed jingħad mod ċar sur ċer kif qed lill-awtoritajiet tal-Messiku il negozjati fuq il-ftehim tal-PNR mal-Messiku mhuwiex u ma jistax jiġi konkluż qabel il-Qorti ta' Ġustizzja ħarġet kon ħarġet l-opinjoni tagħha fuq il-ftehim. Abbozz tal-ftehim tal-PNR mal-Kanada dan japplika wkoll għal kull tip ta' pajjiż terz ieħor illi jista' jitlob illi jkun hemm dejt tal-PNR Unjoni Ewropea il-Konsil qed jeżamina ir-rakkomandazzjoni u qiegħed eh, jala xogħlu qed eh, sem xogħlu qed nipretendu li taslinna deċiżjoni nittamaw li konsil ħajtina l-mandat jibdak il-każ il-Komissjoni se tiftaħ in-negozjati mill-aktar fis aħna pjanajna li nagħmlu dan sa bidu tal-ulju u il-Komissjoni jampentinata bisih biex tkompli kom terġaġi lura u dim liba biex ikonnem iktar aġġornament ta' progress fin negozjati kull meta huwa meħtieġ. Grazzi ta' xogħolkom. Thank you very much. Grazzi. Tlet kellima fuq l-lista tiegħi. Is-Sinjura Intervel. Iva, grazzi. U grazzi u koll il-Kommissjoni għal rapport u rendi kont li tawna fuq il-situazzjoni etnuħu gos nara li edha tiġri xaħġa bħalissa. Mistoqsija, il-Kommissjoni għalix damet snin twal qabel ma bdiet negozjati mal-Messikani għadhom kif kritikawna l-PPE tal-lig kaxkarna saqajna wiz fuq il-liju PNR, imma jiena inni nistaqsi għal din il-ħagġa tal-pajizi terzi għal snin twal snin twal għandi lista ta' tlet faċċati bil-lista tal-mistoqsijiet u litri li bat l-Kommissjoni fejn staqsejtu mhux biss dwar il-Messiku mal-Ġappun, ir-Russja, l-Korea tisfel, eh, l-Emirati Arabi, l-Qatar, l-Afrika tisfel, il-Malazja u ħafna pajjiżi oħrajn. Il-Ġappun apparentament għallunna le maħniex se nistennew iktar u se nibdaw niġbru d-dejta tal-PNR minn issa għajata issa edha tirrakkomanda l-kumpaniji ta' trasport li ikunu f'konformità mal liġi ġappuniża u jiksru ovvjament allura il-liġi Ewropea. Jiena propju ma nistax nifhem għaliex il-Kummissjoni edha twebbes rasa x'qed iżomkom? X'qed iżomkom? Għalex mintomx titkelmu anke mal-ġappun, il-Korea tisfel kważi qed tokor bilkom bħala kummissjoni biex tinnegozjaw, m'għandhomx fejda wara kollox, għalex il-fejmu fl-interess tagħna mhux tagħhom. Mela x'inhi l-problema? Qed nieħu gost nara li xi ħaġa qed tiċċaqlaq issa mal-Messiku, u nispera li l-eżitu jkun pożittiv imma fuq il-pajjiżi l-oħrajn x'se tagħmlu? U mhux dawn il-pajjiżi kollha li semmejt ir-Russja, il-Katar, eh, l-Emirati Arab. Mhumiex kollha demokraziji eh, amikevoli bliġijiet ta' protezzjoni ta' data li xpol mela l-Komissjoni għalfejn edha d-dum da' sekx se tamel ma' dawn il-pajjiżi, meta se tibdew il-negozjati u d-data tana kemm se dum tintbat lil dawn il-pajjiżi kif qed jiġri bħalissa mingħajr ebda protezzjoni. Uh, thank you very much. Just... Grazzi ħafna fuq uh, qabel fuq il-dinja li ċatta biex niċċaralek, Sofi. Ħaresejn il- il-fuljet Synthetic Astronomy li nkiteb fl-1850 dwar il-soċjetajiet sintetiċi fi New York u f'Londra uh, li jemnu fid-dinja ċatta Grazie, signor Presidente. previa, L-ewwel nett jiena marriċ nikritika lil kollegi nismaħħom b'rispett kbir biex nitgħallem minn għandhom u jiena nixtieq illi huma wkoll jismawni b'rispett u li jkunu jafu jagħmlu differenza meta jiena nkun qed nitkellem għan-nom tiegħi jew inkella ngħid l-Assemblea eh, Franċiża qalet imma issa minix se nirtira laqqas punt wieħed jew kelma waħda minn dak li għad qabel u jekk jogħġobhom juruni ftit rispett Issa, jekk jiena mhux se nikkritika irrid xorta waħda nara daqsxejn dak li għaltinna l-Kummissjoni, il-moratorium illi tagħna il-Gvern tal-Messikan jalaq fl-ewwel tal-Ulju. U jiena nixtieq għal darboħra ngħid li il-proċess li rridu insegwu huwa l-artiklu 218 li wara il-petizzjoni għal-Konsil, mill-Konsil Komissjoni huwa il-Kunsill li permezz ta' deċiżjoni jagħti dan din possibilità jew le. Il-perjodu ta' żmien li eh, għanna uh, qoddimna probabbilment huwa dan. Isimgħu, eh? isimgħu ftit. Fid-disa ta' Lulju li ġej din il-kwistjoni sa taddi għant il repair u bittama u għamnek nisħaq fuq il-kelma tama li l kunsill il Justice Home Affairs jindirizza fil-23 ta' Lulju waqt il-laqa tal-Kunsill. Imma xi ħaġa li qiegħda tħassibni u għalhekk għattilkom illi jiena qed nisħaq fuq il-kelma nittama għaliex hemm dubji fih dan il-Kunsill dwar il-bażi legali sottostanti li trid tiġi applikata motivata mill-protokolli 21 u 22 li jirreferu għal Renju Unit, l-Irlanda u Danimarka għal grupp politiku tiegħi u anki għal pajjiżi jisu li dan huwa suġġett ta' priorità għolja jiena nixtieq illi jajdu li jekk dan il-perjodu għasir ta' żmien se jippermetti illi insibu tarf il-dubju li għandna dwar il-bażi legali sottostanti. Issa jekk f'tant għasir żmien aħsa jirnexxielna illi insibu tarfa dil-problema u forsi mbagħad il-Kummissjoni tista' tirċievi b'mod definittiv id-deċiżjoni ġifieri il-mandat għal negozjati biex tiftaħ il-negozjati mal-Messiku. Isimaw sanajt jena din deġa għattu dan fil-plenarja il-multa ta' 30.000 dollaru għal kull eh, titjira hija alta ħafna, olja ħafna u Iberja, l-kumpanija tal-ajru ta' pajizi għal li se tapprika Eh, sanzjonijiet ta' madwar sitt passiġġieri għal kull titira li għal Iberja li għandha żewġ titjiriet ta' kuljum seba' tim fil-ġimgħa tfisser multa ta' 320.000 euro fix-xar u xi 17 il-miljun fis-sena. Jiġifieri jiena imħasseb mhux ftit li l-Kummissjoni Eda, tat informazzjoni fuq l-ambigwitajiet. Jiena nixtieq lill l-Kummissjoni tajt li jekk veru illi l-bażi legali sottostanti hijiex applikabbli u jekk se jkun hemm problemi fil-Kunsill. Ma tantx għandna żmien, nieqaf hawnhekk grazzi ħafna Sur President. Thank you very much. Uh, now Mrs. Sippel. Thank you. Ich möchte einen ganz anderen Ansatz wählen. Mm -hmm und die Frage stellen, warum jina kieku nieħu approċ differenti. U nistaqsi għalfejn edin ninnegozjaw fuq il-PNR mal-Messiku, għax il-Messiku deċida illi irrit id-dejta tagħna u dan ifisser illi ovvjament nistaw ninnegozjaw ma dawk kollha li jridu dejta tagħna il-Korea ta' fuq, ir-Russja, kull min jitlob inna ntuwielu jekk aħna ma jkollna ebda ftejn jajdulna illi sejatu għom id-data xorta wahda anki kontra il-liġi Ewropea u għaliex qed jiġri dan għaliex apparentement hemm ċerti interessi ekonomiċi li jelbu fuq dak illi qed isir mill-data ta' ċittadini tagħna fil-Messiku fil-Korea ta' fuq jew ma nafx fejn iktar. Aħna naħseb naħseb li fuq dan għanna nitkellmu mhux dwar jekk għandu xikun hemm dan il-ftehim imma eżattament x'inhu għaddej u x'iridu ngħidu liċ-ċittadini tagħna dwar x'inhu għaddej u għal xiex qegħdin qed naċċettaw dwar l-iskambju tad-dejta u jekk id-dejta qiegħda tingħata b'mod illegali dawn huma l-mistoqsijiet rilevanti u għalihom għandna nsibu tweġiba. Jiena u kol eh, ninkwieta meta nara rapporti mill-Messiku dwar jekk il-Messiku ux pajjiż kooperazzjoni demokratika sħiħa bejn il-pulizija u s-sistema ġudizzjarja. Nistaw nkunu ċerti li l-affarijiet se jimxu ħarir u mhux se jkun hemm u mhux se jiġri xejn Naħseb għanna nirriflettu dwar din il-proċedura nara kix tajbew ħażina jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-li għaltinna li l-esta li tiġi lura hawnhekk u tagħtina formazzjoni dwar eh, fejn inkunu dwar is-sitwazzjoni kif tkun u eh, ovvjament xejn inqas minn hekk mhux se jkun aċċettabbli grazzi tal-li konfermajtilna dak li kien diġà ovvju u aħna bħala Unjoni Ewropea rridu wkoll natu valur l-fatt li il-pajjiżi tana huma ibbażati fuq l-istat ta' dritt u d-demokrazija u l-drittijiet tal-bniedem. Imma qed l-impressjoni li l-kliem huwa sabiħ imma fil-prattika dawk il-valuri malar neċħduhom meta jkun jaqblinna. Is-Sur Jan Albrecht. Grazzi. Jiena nista faċilment norbot ma dak li diġa intqal qed nara illi il-ftejmiet fuq il-PNR kif aħna ftemna mal australia l-Renju Unitu, l-Kanada u għanna il-deċizjoni tal-qorti fuq id-direttiva dwar iż-żamma tad-data jider illi il- li tintbat id-data tal-passiġġieri fi kwantitajiet kbar mhux skont dak li hemm fl-artiklu 7 u 8 tal-karta. Għalhekk ma naħsibx li għandna napprovaw iktar minn dawn l-ftejmiet imma għandna nirrevedu l-oħrajn huwa tajjeb li l-maġġoranza tal-membri ta' dan il-Parlament ivvotaw illi nitu għanna nitolbu l-opinjoni tal-qorti sabiex nevalwaw jekk il-qafas u eh, validu legalment il-qafas li skontu aħna qegħdin nibatu l-informazzjoni tal-PNR. Mbagħad jekk fid-diskussjonijiet fuq il-PNR id-direttiva tal-PNR Ewropea li irridu naraw jekk id-dejta kollha tal-PNR għandix tintbat lill istati membri kollha, imma mbagħad ma importax naqsmuhom ma' kull pajjiż tad-dinja li jimponi sanzjonijiet fuqna. Għaliex jina naħseb illi eh, qed noħolqu sitwazzjoni pjuttost stramba. Għalhekk naħseb illi għandna ngħidu b'mod ċar li aħna mhux hekk irridu nagħmlu, irridu nillimitawha u mbagħad naqsmu ir-riżultati tal-analiżi mal-imsieħba tagħna u mbagħad irridu niddeċiedu eh, min huma l-imsieħba tagħna li jaħdmu skont l-istat ta' dritt u eh, id-demokrazija u jena naħseb il messiku zgumru se jkun fostom daw. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni tixtieq tintervjeni fil-qosor jekk joġobkom. Grazzi. Uh, eh, jina se niprofa nati xi tweġibiet lill-onorevoli membru għal dak li qalet is-Sinjura Intervelt kif kifat fl-intervent tiegħi il-leġislazzjoni tal-Messiku se daħlet fis-seħ f'Novembru tal-2012 u fil-bidu tal-2013 l-awtoritajiet tal-Messiku avviċinawna u aħna bdejna dialogu tekniku biex nipruvaw nifmu il-liġi messikana aħna batnilhom kwestjonarju u din hija proċedura normali li dejjem nagħmluha sabiex niksbu formazzjoni minn dawn il-pajjiżi terzi biex inkunu nafu x'inhuma l-standards tal-protezzjoni tad-data x'inhuma il-proċeduri standard kif dejjem minna fl-modi. Dan irid il-ħin aħna morna l-Messiku jiena personalment mort l-autoritajiet tal-Messiku ġew hawnhekk ukoll, ovvjament għal dan kollu kien hemm bżonn ta' ħin sabiex aħna mbagħad ksibna l-informazzjoni meħtieġa biex umbat nitolbu mandat adattat. Issa dana dwar il-kalendarju il u l-mod kif interveniet il-Kommissjoni. Issa fuq il-pajjiżi l-oħrajn ovvjament hemm bżonn ta' approċċ orizzontali aħna naqblu ma' dan 100% u l-Kommissjoni u l-Aġenda ta' Sigurtà huwa e, e, msemmi ċar illi aħna qegħdin naħdmu fuq e, approċċ orizzontali li mbagħad aħna dana ġelna li niproponu l konsillu l Parlament Ewropew eh, ftejm model speċifiku. Però aħna rridu nistennew l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex aħna nifmu eżattament x'taħseb il-qorti qabel ma nkunu nistgħu nidentifikaw il-kriterji li aħna nistgħu nimponu fuq pajjiżi terzi u eh, l-qorti trid tgħidilna iktar dwar dan Inti għat bil-raġun li l-ftajim huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea ma huwa ukoll rekwizit legali ejjew ma ninsewx illi skont il-qafas eżistenti tal-protezzjoni tad-data l-artiklu 25.2 tad-direttiva 95 irrid ikun hemm ftajim internazzjonali biex ikollok kopertura u tiddentifika s-salvagwardji biex inti tħares id-data personali li qed tiġi trasferita mingħajr dan il-ftajim internazzjonali id-trasferiment ma jistax isir għax ikun illegali. Għalhekk aħna rridu li jkun hemm dan il-ftehim. L-Onorevoli Diaz de Mera irrid nikkonfermalu illi il-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni kienet ibbażata fuq l-artiklu 218 bħala bażi legali. U eh, aħna dak eh, eh, prezentajna l-Konsil, issa il-Konsil irrit iwieġeb għal din it-talba għalhekk jiena hawnhekk mhux se nitkellem għannom tal-Kunsill. Aħna nafu li hemm eh, konsegwenzi konkreti jekk aħna indumu ma nadottaw dawn l-affarijiet immanki il riskju illi id-data personali tiġi xorta waħda trasferita mingħajr ma jkun hemm ftehim internazzjonali fis-seħħ Nikkonkludi billi nwiġab lis-Sinjura Sipil u ngħidilha iva jiena naqbel miegħek imma eh, Irridu nirrikonoxxu l fat li l-Messiku huwa pajjiż sovran li jrid japplika l leġislazzjoni tiegħu huwa msieħeb ukoll strateġiku tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna għandna bżonn ftehim biex nevitaw li jkun hemm approċċ mhux koordinat min-naħa tal-Istati Membri fin-nuqqas ta' ftejim u biex iħarsu id-data aħjar li kieku xorta waħda tiġi trasferita minnajr is-salvagwardji meħtieġa. Sur Sereko, inti għat minn tista titkellem għannom tal konsil ma l konsil jishtiq jgħid xi ħaġa m'hemmx memx M'hemmx għalfej, imma jekk propju tixtiequ tintervjenu tistgħu. Grazzi. Jiena se nitkellem fil-qosor. Jena nista sempliciment nikkonferma li l-istati membri ilhom jitolbu mandat ta' dan it-tip għal tul ta' żmien issa. U kif qalet il kummissjoni propju biex nevitaw is-sanzjonijiet min-naħa tal-Messiku irrid intenni li l-Kunsill u l-Istati membri tiegħu jafu li impressjoni ta' ħin u anki jafu il-konsegwenzi possibbli x'inhuma għalhekk il-Presidenza tilqa l-abbozz ta' direttivi għan negozjati li prezentat il-Kummissjoni u mill-ewwel bdiet teżaminhom eh, fl-entitajiet rilevanti tal-Kunsill u għannom tal-presidenza nistanajt li aħna se proċedu malar kem jistajkun biex naqblu fu il-direttivi ta' għannegozjati li proponiet il komissjoni imma dejjem skont il-proċeduri applikabli li rrit segwi il-Konsil u fid-daw ta' trattati il-Presidenza se tagħmel ħilita biex id-deċiżjoni tal-Konsil tiġi adottata qabel l-ewwel ta' Lulju. Thank you. Thank you very much. Grazzi ħafna għal dik l-informazzjoni u grazzi lil da kollha li parteċipaw u hekk wasanna fit tmiem l-aġenda tagħna għal dalodu il-kumitat jerġa' jiltaqa' illum wara nofsinhar fit-tlieta. Likla tajba.